Thank you. Very fair beginning. Grazzi ħafna. Bdejt tajjeb, grazzi li la kummissarju nominata ta' dan il-diskors ta' introduzzjoni sa' nixtieq illi naddi għal kellima fissem il-gruppi politiċi. Fissim li PP għanna is-Sur Janusz Lewandowski. Sinjura Kummissarju nominata, aħna għanna bżonn ta' ħafna iktar investiment fl-Ewropa. Irridu naraw li s-sena li għaddiet investejna 15% inqas qabel ma s-sena 2007. Uħin kollu nirrepetu l-istess affarijiet li rridu investu fit-tkabbir u fix-xogħol issa mingħajr finanzjament aħna żgur li maħniex ħanilħu dan il-an. il għan u naħseb li ir-realtà tagħna tal-kumpaniji żgħar ta' daqs medju eh, fl-Ewropa rridu naraw x'inhi r-realtà tagħhom anke fil-pajjiż tiegħek qed naraw li l-SMI se isibu diffikultà sabiex ikollhom il-finanzi, issa minħabba li inti kellek ħafna suċċess fl-esperjenza tiegħek fil-Polonja, xinu huma l-iktar odda li jistgħu jkunu tajbin u sewja sabiex aħna nagħmlu tajjeb bħal dawn nuqqasijiet minħabba li hawnhekk qed naraw li s-suq waħdini hija tifalli. U meta nħarsu l-kumpaniji aħna nafu wkoll illi x'inhi l-preferenza tiegħek sussidji, self jew x'tibta miżuri besibek timplementa. Jekk jogħġbok, Signora Kummissarju nominata. Grazzi ħafna sabiex nibda jina nixtieq ngħid li wara s-seba' snin ta' esperjenza li jiena kelli fil-ħidma f'pajjiżi jiena konkludejt li maħniex biss qegħdin nitkellmu fuq nuqqas ta' finanzi iżda il-flus mhumiex qed u jkunu investiti kif suppost u mhumiex qed naraw illi fil-fatt dawn il-finanzi jista' jwaslu għall iktar valur miżjud possibbli minn mill-użu ta' dan il-finanzjament. Issa jekk inħares lejn l-aspett tal-SMEs, inti dan l-iktar li semmejt, hemm ħafna inizjattivi u fondi disponibbli kemm fuq il-livell tal-Kummissjoni kif ukoll fuq il-livell tal-Istati Membri. Fil-portafol tiegħi aħna għandna l-programm Cosme xi ħaġa li jiena diġà semmejt. U fuq livell tal-Istati Membri għandna il-politika reġjonali li hija sewja ħafna. Jiena referi għall esperjenza li kelli f'pajjiżi iżda naħseb illi aħna nistgħu nerġgħu intennu hawnhekk illi il-politika reġjonali u l-fondi reġjonali li kieku dawn il-fondi ntefqu bl-aħjar mod dawn seta' setaw ikunu verament siwja u vera ikun hemm effett tal-leverage tajjeb ħafna jekk jintużaw tajjeb. Jiena minn fejn Eh, ġejja jiena aħna rajna dan il-fenomenu jiżviluppa issa dwar il-fatt li aħna rridu nagħmlu distinzjoni bejn l metodi ta' appoġġ differenti li jeżistu għall appoġġ tal smis nixtieq ngħidlek dan li ġej. L-ewwel qabel kollox naħseb illi wieħed irid iħares lejn strumenti jistgħu jkunu jaħdmu fuq bażi reċiproċi li jistgħu jagħtu l-aħjar tip ta' effett ta' leverage li iktar uh, valur miżjud ħalli ma nippermettux li l-SMEs laqqas jqogħdu bil qeda bidejhom fuq żaqhom ma nistgħux naqbdu nagħtu l-flus mingħajr kondizzjonijiet aħna nixtiequ li jkollna strumenti li bbażati fuq eh, is-self normali. Nixtieq ngħidilkom illi għabbażi tal-esperjenza li kelli fil-Polonja Skużani li ħan waqfek, iżda lek, ħan permettilek li taqbess il-ħin li għandek allokat baxar sekondi. Jek t-tixti iżid sentenza waħda tista, waħda biss imma. Iva, jiena qed li hemm ħafna kumpaniji u startups ġodda li li kiku ikunem hemm dan it-tip ta' finanzjament jista nistaw nejnu għam ħafna ħalli f'perdu ta' sentejn jew tliet snin minn startup jew kella kumpanija żgħira tista' ssir kumpanija daqsxejn ikbar u tħaddem anke saħal sitra iktar nies. Issa Sinjura Van Bremt fissem il-Soċessi Demokratiċi. Grazzi ħafna. Jina ħadgos nisimak titkellem issa fil-diskors ta' introduzzjoni, però jina nixtieq ninsisti li għandna bżonn ta' Ewropa aktar liberali, Ewropa li tinvesti iktar. U Jean-Claude Juncker dan wedna lilna l-koll illi ħajprovdi 300 biljun euro ta' investiment fl-Unjoni Ewropea. Din xi ħaġa li importanti ħafna l grupp politiku tagħna. Inti tkellem ħafna fuq l-industrializzazzjoni, jiena naħseb li dan huwa punt importanti ħafna. Iżda nixtieq nerġa' intenni dak li inti semmejt. Inti qed li għandna bżonn industrializzazzjoni iżda li l-bażi industrijali ma tistax timxi jekk ma tkunx bażata fuq is-sostenibilità. Mela, jekk tħares li l-industrializzazzjoni mill-ġdid jekk tixtieq tagħmel dan b'mod sostenibbli, fuq liema setturi inbiħsibek taħdem l-iktar, liema setturi tixtieq tidentifika. Ippermetti li nispiċċa s-sentenza, Sur President. Eżis kollegi, irridu nżommu mal-ħin illi għanna allokat. Hemm 45 kollega li jixtieq jistaqsu mistoqsija ġifieri. Imbżonn li nżommu mal-ħin. Jiddispeċini kummissarju nominata għandek żewġ minuti jekk tippermetti li ninsisti fuq iż-żewġ minuti. Iva, mela le. Tajjeb, mela ħanerġa' intenni dak illi na diġa' għettilkom jina nemmen illi rridu namlu dak kollu li nistaw ħalli nużaw blaħjar mod il-flejjes li għanna fidejna diġa issa eh, nafu li l-President tal-Kommissjoni, sur Junker diġa semma l-pakket u koll li ħajqed diġa beda jaħdem fuq is-sur katajn ġifiri dal-waqt. X'minna ftit ġimgħa toħra ħadd irċievu dan il-pakket qudiemkom ukoll sabiex tanalizzaw. Jiena nemmen fl-iżvilupp sostenibbli rridu nqisu l-aspett soċjali, l-aspett innovattiv ukoll tal-politika industrijali. Jiena fid-diskors tiegħi għamilt lista ta' setturi nixtieq nifoka fuqhom din il-lista ta' setturi kifettilkom ħabbartilkom iżda aħna ma nixtiqux illi nittrattaw b'mod speċjali lil ċertu kumpaniji jew partijiet jew setturi fl-Ewropa. Jiena nixtieq nħossib is-setturi kollha semmejt is-settur tal-kimika, tal-manifattura, l-industri kollha bażikament huma marbutin b'xi mod ma' xulxin huma marbutin ukoll ma' industri oħrajn, anke mal-industrija tas-servizzi. Iżda xi ħaġa illi jiena diġà qedtilkom fid-diskors tiegħi ta' introduzzjoni hija li rridu noqogħdu attenti li l-ebda settur ma jkun traskurat minħabba li aħna għandna bżonn li niffukaw fuq ħafna setturi differenti fl ewropa Naddu mill-industrija tal-azzar sa l-industrija tal kreattività u anka l-industrija tal-turizmu ġifiri. Kullat tal-industrija għandna bżonn il-turizmu Eh, huwa wieħed mill- setturi ewlenin fl-Europa f'dak li għandu xaqsam l-industrija ġifiri naħseb illi l-azzjonijiet u l-programmi ta' azzjoni li nistgħu nfasslu għandna nfassluhom tal-immew tħalli inqisu dan l-element ta' l-innovazzjoni. Grazzi ħafna Sassur Duda. Grazzi ħafna Signor Kommissarju nominata, għandi żewġ mistoqsijiet. Mela, l-ewwel waħda, inti fid-diskors tiegħek qed li ħafna drabi l-interess lokali jkun iktar prominenti, jkun hemm allura aktar lok u riskju ta' korruzzjoni. Jina naħseb li dan huwa punt importanti huwa faċli li wieħed jidentifika l-korruzzjoni, però l-korruzzjoni miex identifika biss identifikata biss minn dak illi mill-perspettiva legali jider ovvju, iżda aħna nafu li hemm ċertu affarijiet minn taħli din jaqirdu s-sistema ta' xiri pubbliku. Il-Kummissjoni Ewropea tixtieq tiħossieb il-każijiet iktar diffiċli u kif beħsieba tiħossibhom dal każijiet. It-tieni mistoqsija inti li beħsiebek is-saħħa ħissuq waħdini. Fost il-prioritajiet tiegħek inti għamilt lista ta' azzjonijiet illi għandhom waslu għal iktar attenzjoni fuq dawk il-miżuri li jistgħu jagħmlulna aktar kompetittivi. Jiġifieri inti kif tista' tanalizza dan kollu mill-prinċipju tal-iżvilupp sostenibbli. Grazzi ħafna, Iva, dwar ix-xiri pubbliku. Jiena nixtieq ngħid illi mill-esperjenza tiegħi jiena kont qed nħossib ħafna u ħafna proġetti eluf ta' proġetti ta' xi 200 biljun euro. Ix-xiri pubbliku kien settur importanti ħafna lina fir-rebbija ta' din is-sena kien hemm pakkett ta' miżuri imniet fuq il-leġizlazzjoni tax-xiri pubbliku u dan il-pakket huwa maħsub li jiftaħ iktar is-suq tax-xiri pubbliku bejn l-Istati Membri minħabba li 20% tal- prodott gross domestiku Ewropew huwa bażat fuq ix-xiri pubbliku u 2% biss minn dan l-ammont huma jammonta għaxir li qed isir bejn il-pajjiżi membri. Issa, simplifikazzjoni tal-sistema tax-xir pubbliku. Dan huwa aspett importanti u ta' aspett li semmejt inti kien fuq l-irregolaritajiet, jina kikum dawn l-affarijiet irregolari ma nsejjaħilhomx bis korruzzjoni, Għabba li hemm ħafna affarijiet li tisiru wkoll b'mod irregolari. Jiġri kultant illi xi ħaġa illi suppost hija maħsuba li taħdem sewwa fuq il-livell Ewropew u mbagħad meta niġu sabiex nużawha fuq eh, il-livell nazzjonali jista' jkollha ċertu nuqqasijiet meta naslu għall-implementazzjoni ta' din il-miżura. Iżda nixtieq nerġa' nisħaq eh, fuq il-fat li jekk l-amministrazzjoni tkun imħarġa tajba, tkun imħejja tajba u jekk is-sistema tkun imfasla b'mod tajjeb ħalli jkun hemm flus tajjeb ta' flus pubbliċi u jintużaw tajbin u b'mod tajjeb u naraw li l-flus ikunu qegħdin jaslu meta l-iktar ikun hemm bżonn u mbagħad naħseb li r-riskju tal-korruzzjoni jonqos ħafna. U jiena rajt biċċar li l-amministrazzjoni mħarġa tajba hija importanti ħafna. Issa dita ħaranzova għall-għalde. Skużani, jgħid il-President imma dejjem ħajkolli waqfek. Grazzi, Sur President, Kummissarju nominata fil-Small Business Act, il-Kummissjoni ħadet impensa biex tagħti priorità l-affarijiet liktar iż-żar kumpaniji iż-żar. U dan inkluda wkoll test tal-SMI e sabiex aħna nkunu nistgħu naraw x'impatt ħajkollha l-leġiżlazzjoni li kienet proposta fuq eh, l-SMEs. Għal partit tal-Liberali huwa importanti ħafna li aħna naraw li din l-analiżi ssir bl-aħjar mod u aħna naħsbu illi jista' jsir daqsxejn ta' progress. Pereżempju, nixtieq nisħaq fuq l-importanza li aħna nikkonsultaw mal-partit interessati li qed jirrappreżentaw il-kumpaniji żgħar daqs medju fl-ewwel evalwazzjoni li ħassir qabel ma tkun iffinalizzata din leġislazzjoni taħsbu illi dan il-prinċipju qed ikun implementat tajjeb fil- fit-tfassil tal-leġislazzjoni Ewropea u tini bistoqsija kif ħat iżgura li dawn it-testijiet tal-SMEs ħajsiru blaħjar mod ħalli dan jistgħu jkunu servu ktajje għal kull proposta li bessibek tfassal u tibħejji. Grazzi. Grazzi ħafna ta' dawk il-mistoqsijiet. Jiena naħseb li d-dinja waħda Dawn huwa wieħed mill-punti li jiena nixtieq illi naħdem ħafna iktar fuqu. Jekk inti tixtieq toqqaf kumpanija fl-Ewropa dan ma jfissirx illi ħataqbad tipprova sostnija eh, bla problemi ta' xejn minkejja li xkilljem fuq livell nazzjonali u Ewropej. Aħna ħanippruvaw nagħtu attenzjoni partikolari u priorità l kumpaniji żgħar l-ewwel. Dan huwa prinċipju ippruvaw. Eh, niraw li jkun rispettat fuq kull livell. Kif qed tilkom fid-diskors tiegħi l-odda kollha li huma dispożizzjoni tagħna li jistgħu jagħmluha possibbli sabiex aħna nkun nistgħu nanalizzaw l-impatt ta' qatt partikolari li aħna nipproponu qabel ma dan l-att ikun implementat, dawn l-odda kollha aħna ħanużawhom ħalli nkunu nistaw nizaw manka sal-aħħar tal-proċess. Ma jistax ikonna situazzjoni fejn aħna jkonna valwazzjoni ta' impatt li jisir u aħna nkunu nafu li parti partikolari mill-leġizlazzjoni tista' zid il-pis burokrattiv jew tista' toħloq iktar xkil naħseb illi jekk aħna diġà identifikaw daw fl-evalwazzjoni aħna rridu nagħmlu xi ħaġa dwar din jien naħdem ħafna ma' Sur Timmermans illi ħajkun responsabbli għal regolament refit u um, jiena bla dubju ta' xejn ħan nipprova nagħmel minn kollox minn naħa tiegħi ħalli nara l-proċeduri amministrativi ħajkun iktar streamlined kemm mill-perspettiva ta' ħin li konna dispożizzjoni tagħna kif ukoll spejjeż. Ħaġoħra illi inti semmejt, sinjura, jiena naħseb li l-proċess ta' konsultazzjoni mal-partijiet interessati għandu jisir dejjem qed nitkellem u nirreferi għal kumpaniji, konsumaturi, NGOs, organizzazzjoni li rappreżentaw il-konsumaturi. Dawn il-partijiet interessati kollha għandhom jipparteċipaw bissi f'dan il-proċess. Grazzi ħafna Denis Dejon kal-Gwe jekk joġbok. Grazzi ħafna. Sur President, Signora Bjankowska, inti iktar kmini kontet titkellem fuq uh, is-settur tal-saħħa illi dan imur li lin mill-ekonomija u jina ta' priorita u koll. Aħna minnaħat il-Parlament Ewropew kontra l-idea li il-medicini il medicini u tamir mediku mis-settur tas-saħħa issa ħajkunu qed ikunu trasferiti għall-industrija. Jiena naħseb illi din il-bidla forsi nixtiequ nreġgħu għalura tista' titlob lis sur Juncker ħalli nreġgħu lura din id-deċiżjoni li ttieħdet. Grazzi. Grazzi ħafna. Jiena nemmen li meta impoġġu l-industrija tal-farmaceutiċi flimkien mal-portafol tal-industrija, Naħseb li din kienet għażla ġustifikata, din hija industrija li hija produttur kbir ħafna fuq livell globali, din hija industrija tal-farmaceutiċi fejn l-Unjoni Ewropea hija waħda mill-ikbar esportaturi dan din l-industrija fuq il-livell globali nixtieq nerġa' ntenni li is-saħħa u s-sigurta tal-pazjenti tkun priorità għalina bħalma tkun ukoll il-fatt li l-mediċina għandha tkun disponibbli anke tamir mediku. Jiena nixtieq niddikjara għal darboħra illi aħna fiħdan dan il-portafol, kull regolament li għabessibna nintroduċu fis-settur tal-farmaceutiċi kien umres għadġa ħames snin ilu meta dan is-settur kien kopert minn diġi Enterprise. Issa, e, Mbatt kien hemm ċaqli wara dak iż-żmien u issa reġa' e, ħaj din il-kompetenza terġa' titpoġġa fejn kienet oriġinarjament. Jiena nixtieq ngħidlek illi il- prodotti ta' kwalità, l-disponibilità u s-sigurtà ħajkunu il-prioritajiet ewlenin kemm għalija kif ukoll il-kollegi li ħajħadmu miegħi. Hemm argument ieħor importanti ħafna. Dan huwa settur li qed nitkellmu dwaru li huwa innovattiv ħafna. Jiena naħseb li dan il-portafol partikolari hekk kif kien propost minn Sur Juncker fejn għandek is-suq eh, komuni, mbagħad għandek is-suq komuni tal-prodotti u servizzi, mbagħad min-naħa l-oħra għandek l-intrapriża u l-industrija iżda fl-istess ħin għandek l-element tal-innovazzjoni illi tmur timxi it fit ma l intrapriza Jiena naħseb li fil-fatt nistgħu naħdmu mod ħafna iktar effiċenti jekk is-settur eh, tas-saħħa jkun jista' jitpoġġa fl-istess Eh, grupp ta' kompetenzi. Grazzi ħafna sur President Sinjura Binkowska Merba. Issa aħna qegħdin nitkellmu fuq il-politika industrijali u aħna rajna illi wieħed mill-għanijiet kien li jkun hemm jisu rinaxximent mill-ġdid tal-industrija Ewropea. Mina is-sostenibilità żgur ma jistax ikun hemm kompetittività tal-industrija Ewropea fil-ġejjin. Inti x'tixtieq tagħmel fil-qafas tas-semestru Ewropew ħalli bekk aħna verament nilħu dan il-għanewlin. It-tieni mistoqsija, inti kif tista' skura illi l-standards ta' kwalità tajbin ħafna eh, fil-taħriġ fil duali, eh, dual education, kif jista' dan ikun miżmum, kif inhom u l-investiment fuq dan, kif jista' naraw li inti ħadd iskura li ħajsi. Grazzi ħafna. Kif għattilkom fil-diskors tijaj tal-bidu fl-10 xhur li ġejjin. Matulhom jiena ħanaħroġ noħroġ broadmap ħalli nippruvaw nispeċifikaw kif aħna nishtiqu li nimplementaw il-politika industrijali u kif nixtiequ illi insostnu din il-politika. Huwa ovvju li din it-tip ta' politika fis-seklu 21 għandha tkun politika sostenibbli, għandha tkun politika ibbilanċata. Irridu naraw kif l-anijiet tal-kompetittività tkabbir sostenibbli, ekonomija li, li twassal għall-inqas emissjonijiet tal-karbonju, dan kollu jista' jkun ta' benefiċċju s-soċjetà Ewropea Ewropea kollha. Dak li huwa importanti ħafna huwa li aħna nisqu ħafna fuq l-innovazzjoni da ħajkun il-punt ewlieni fir-roadmap li jien ħanippreżentalkom. L-innovazzjoni, teknoloġiji avvanzati, l-efficienza fl-użu tal-enerġija, efficienza fl-użu tal-materja prima, dawn ħajkunu l-punti ewlenin illi fuqhom ħanibbażaw il-politika industrijali tagħna fl-Ewropa. Aħna nixtiequ illi nifukaw ukoll fuq teknoloġiji ġodda u anka minħabba l-fatt li kifettilkom eh, nixtieq nifoka fuq it-teknoloġija eh, avvanzata istanka fuq il-KET, fuq il-Key Enabling Technologies. Jiena, kemm jiena kif ukoll il-Kummissarju li ħaj kollu kompetenza tal-innovazzjoni flimkien mal-Kummissarju li għandu il-portafol tal-ambjent, ħanipruvaw fl-imkien isibu strumenti u metodi ta' kif nistaw insostnu unkomplu nappoġġaw din il-politika. Issa dwar l-edukazzjoni u s-sistema ta' edukazzjoni doppja, iva jina naħseb li din sistema tajba tista' tappoġġa aktar ħolqien ta' opportunitajiet ta' xogħol fl-Ewropa, din hija sistema miftuħa wkoll takkomoda anka lil kumpaniji, na naħseb li din s sistema tajba m'għandniex nintroduċu sistemi ġodda sur Borelli kjoġbok. Il-kumpaniji żgħar ta' daqs medju huma importanti ħafna u jistgħu joħolqu iktar opportunijiet tax-xogħol u hija xi ħaġa importanti ħafna l-Unjoni Ewropea. Fl-istituzzjonijiet aħna rajna li dawn il-kumpaniji żgħar rew li jistgħu verament ikunu simbolu ta' solidarjetà u joħolqu iktar opportunitajiet tax-xogħol. Aħna qegħdin naraw illi fil-fatt kien hemm ukoll ċertu leġiżlazzjonijiet bħal bażel tlieta li waslet il-konsegwenzi tagħha. Aħna nafu illi kultant eh, rajna li kienem ċertu kumpani zardu smedju li kienu għet jgħatu ħafna opportunitajiet ta' xogħol li issa m'għandhom xaċċess għal kreditu ma kienux f'kapaċi li eh, pożizzjoni illi jkollhom dan l-aċċess finanzju. finanzi. Aħna ma stajniex narfu l-kontribuzzjoni li setgħu jagħmlu daw il-kumpaniji artiġjanali u l-valur u aħna nixtieq nkunu nafu inti x'ħat tagħmel fuq is-sistema bankarju dawn huma punti importanti ħafna bħal innovazzjoni li huwa punt importanti ħafna tal-mandat tiegħek. Proximi o odpowiedź panju. Jak joġbok, senjor Binkowska? Grazzi ħafna. Tlet affarijiet naħseb li huma relevanti ħafna u importanti għal lejxin tal-SMEs. L-aċċess għal kapital u regolamentazzjoni aħjar. Dawn it-tlet eh, elementi kif għedtilkom qabel ħaniħu sibom fit tfassil tal l leġizlazzjoni Ewropea għandha tkun iktar sempliċi, nqas pis u għandha tkun iktar relevanti għal ħtiġijiet tal-kumpaniji żgħar ta' daqs medji ma nistgħux biss nitkellmu u nparlaw aħna rridu ngħaddu għal fatti, rridu l-ġizlazzjoni vera twassal għal realtà bħal din Issa dwar l-aċċess għal finanzjament għal dawn il-kumpaniji żgħar tuqas medju aħna ħanipruvaw nużaw il-metodi kollha li għandna dispożizzjoni tagħna b'kooperazzjoni mal-Bank ta' Investiment Ewropew, anka mal-Fond ta' Investiment Ewropew, dawn kienu fost l-istrumenti ta' natura reċiproka li verament ħadmu tajja fl-istati membri aħna rridu naraw illi l-aċċess għal finanzjament għal daw il-kumpaniji żgħar ta' daqs medju jkun ħajjittejjeb minħabba li aħna nafu x'inhuma l problemi eh, dwar l-aċċess għal finanzjament. Issa dwar l-innovazzjoni. l-industrija hija qed tiġġenera ħafna innovazzjoni u riċerka u aħna qegħdin naraw li anke fil-ħdan il xjenza u l-iżvilupp aħna nistgħu nibenefikaw ħafna mill-innovazzjoni, nirridu nappoġġaw l-innovazzjoni mill-bidunet naraw li nappoġġaw pakkett ta' miżuri illi jkunu maħsuba għal universitajiet u għal-kumpaniji ħalibek nkunu nistgħu nintroduċu prototip fis-suq mbagħad dan il prototip ikunu ikun appoġġat permezz tal-mart marketing. Jiena naħseb illi għandu jingħata ċertu grant u għandna nużaw strumenti finanzjarji bħal self ta' flus. Grazzi ħafna aħna biżna issa spiċċajna n-numru ta' eh, nies li kienu ħajtkellmu f'san partiti politiċi sa nagħdu għal Adam Scheinfeld. Grazzi ħafna. Grazzi ħafna, President, Kummissarju nominat. Nasib li għall iżvilupp soċjali u ekonomiku tal-Unjoni Ewropea vera importanti li naraw li s-suq komuni jaħdem b'mod xieraq. Dak li huwa importanti li nigarantixxu l-implementazzjoni sħiħa tad direttiva għas servizzi Sfortunatament jekk tħares lejn il-pratika tista' tara ħafna każijiet ta' implementazzjoni imperfetta ta' din id-direttiva servizzi minħabba xi problemi lokali, problemi kummerċjali, ħafna xkil, fl-aċċess għas-suq pereżempju suq ta' xiri jew akkwist pubbliku kif ukoll każijiet ta' korruzzjoni li diġà semmow. U jekk ħażit il-burokrazija u regolamentazzjoni żejda jekk nitkellmu dwar il-professjonijiet regolati, u mbagħad il-kwistjoni tal-arfin reċipriku tal-direttiva dwar il-kwalifiki tan-nies professjonali differenzi fil-liġi eh, tax-xogħol u bid-din dimensjoni transkampenali, ġifiri jek nikonsidraw dana kollu, nishtiq insaqsi lilek, Sinjura Kummissarju nominat sabiex tillimita dan il-President jgħid li jaħseb li l-Kummissarju nominat taf x'kienet il-mistoqsija, allura tista' twieġeb għal din il-mistoqsija. Il-President jiskuża ruħu imma jgħid li rrid nimxi b'mod demokratiku il-komissarju nominat. Iva, jiena diġa semmejt li ma jistax ikollok swi uniċi jekk inti ma tweġibx għassu uh, eh, komuni. Għandi erba għanijiet ma fostom il-priorità l-ewwelenija ħatkun il-kwistjoni tal-implementazzjoni tad-direttiva servizzi kif ukoll id-direttiva emendata l-ġdida fuq ir-rikonoxximent ta' kwalifiki professjonali. Se jkollna politika ta' tolleranza zero għal dawk li fallu li jimplementaw id-direttiva. Naseb li dan Din parti vera importanti ta' suq tagħna il-prodotti xi 80%, servizzi xi 20%, id-direttiva IVA daħlet fis-seħħ għalhekk issa trid tiġi implementata. Mm, e, pewien rapport o przeszkodach ewentualnych na e, dwar l-ostakli possibbli jew il-problemi. F'nofs l-2015 ħan prezentawlkom rapport fuq l-ostakli esterni u dawk il-problemi li jistow jillimitaw l-implementazzjoni sħiħa ta' direttiva. Umbat fit-tini parti tal-misoqsija tijak inti tkellimt dwar l-ostakli potenzjali fil-qasam ta' ċaqli liberu tal-ħaddima u l-kwistjoni tal-kwalifiki professjonali kif inti stestaf għanna direttiva ġdida mendata mill-2012 u eh, MMND li saru u miżuri ġodda vizavi il-kwalifiki professjonali rikonoxuti fl-Unjoni Ewropea jiena sa naħdem il-qrib mal-partijiet interessati, speċjalment nies professjonali kif ukoll rappreżentanti tal-istati membri sabiex nelejmina l-ostakli kollha mhux ġustifikati. Grazzi ħafna sena dil mikrofonu lis-Sinjura Rodriguez. Kummissarju nominat issu uh, iva jista' jwasal għal ħafna potenzjal għal ħolqien tal-impjegi u tkabbir imma dana jista' jemmina wkoll l standard soċjali tagħna jekk dana ma jiġix regolat b'mod xira għalhekk il-mistoqsija tiegħi x'inhi l-intenzjoni tiegħek sabiex tikkunsidra il klawzola soċjali orizzontali li jem fi trattat tal Lisbona u kif tikkonsidra li ħat tikkonsidra il-dimensjoni soċjali meta niġu biex nitkellmu dwar il-valutazzjoni ex ante u ex poste tal-politiki. U pala l-aħħar punt, x'inhuwa il-ħsib tiegħek inti ir-regolamentazzjoni aħjar xi tfisser għalik? Grazzi ħafna. Xi ħaġa li diġa' semmejta jiena nemmen bisjieħ li l-aspett soċjali, l-lat soċjali tas-suq intern taħt il-politika industrijali Ewropeja edha mek sabiex tamil tajjeb is-suq intern mhux xi ħaġa importanti waħdu imma huwa importanti għal-ħolqien tal-posti tax-xogħol u tkabbir irridu aħna iva investu fil-potenzjal ta' dawk li l-iktar li għandhom potenzjal, imma għandna wkoll investu fi klawżoli soċjali u ambjentali li qed jiġu introdotti pereżempju fil-pakkett dwar l-akwist pubbliku, hemm possibilità hemmhekk teżisti possibilità l-implementazzjoni ta' klawżoli bħal dawn waqt li wkoll niftħu talba għal offerti. Għalhekk jiena konvinta li l-Ewropa tista' tibqa' kompetittiva, tista' tikkompeti fuq il-kwalità tal-prodotti tagħha kif ukoll kwalità ta' ħajja li toffri l-kwalità ta' servizzi eh, soċjali dawna aħna konna fuq ta' qudiem f'dawn is-servizzi soċjali. Jina mill-bidu fil-bidu qed u saqsejt jekk għandniex bżonn Ewropa aktar soċjali u iktar liberali. Jiena naħseb li għandna jkollna Ewropa unika u ekonomija ta' tas-suq soċjali Il-kellim li jmiss Ashley Fox l-aħħar kummissjoni niedet konsultazzjoni sabiex issib l-iktar għaxar għasti leġislattivi li jkawżaw piżijiet għall-SMEs u mbagħad ippubblikat komunikazzjoni ħarġet bi press release u tkellmet ħafna. Imma l-Kummissjoni ta' qabel ħadet ftit azzjoni għalhekk jiena nishtin kunna naf minn għandek li ma qatt leġislattiv vera tixtieq tara li jitneħħa sabiex jiġu mejjuna l-SMIs. Kull ma trid tagħmel is-semmi qatt wieħed biss. Jiena naf, jiena iva naf fuq ix titkellem imma ma nistax jiena nidentifika qatt wieħed imma nista nassigurak jiena li jiena tkellimt għal 15 minuta imma qatt ma nitkellem għal daqshekk ħin jiena najt ftit u nieħu azzjoni veloċi ħafna. Jiġifieri jiena se naċċerta li bi konsultazzjonijiet ħajkolli influenza, jiena nafhom in-negozji, naf kif inhi l-ħajja tagħhom għax jiena copyright mal-industrija. Jiġifieri jiena nista' nassigurak li dina mhux ħaġa li se tiġi minn sija le aħna se nippruvaw nibdew naħdmu fuqha jiena naħseb fl-ewwel ftit ġimat ovvjament jekk jiena niġi maħtura. L-ewwel ftit ġimgħat jiena naħseb li se jkunu dedikati għal dawn għat-tim, bat forsi nista' nagħżel iktar minn għatt wieħed, forsi jaxra, forsi tużana. Grazzi ħafna. Kaja Kales. Grazzi, President, Sinjora Komissarju nominat inti fit tweġibiet li għamilt qabel tkellimt dwar l-akwist pubbliku i kif dana ma jaħdimx fil-ħajja reali l-akwist pubbliku transkonfinali dana jagħmel parti żgħira biss mill-akwist pubbliku innifsu. Jiena nixtieq nkun naf xinu ma l-azzjonijiet konkreti li jinti ħatiħu jekk tiġi konfermata bħala kummissarju sabiex tiffaċilita l-akwist pubbliku transkonfinali u xandom ikunu il-passi li jmiss sabiex jitnaq su l-piżijiet amministrativi fuq il-negozji. Umbat mistoqsija relatata inti tkellimt dwar il-frodi, il-korruzzjoni li għandhom xaqsmu ma dan l-akwist, l-istudji juru li 20 sa 25% tal-valur tal-prezzijiet, ġifir jiġu mizjuda mal-prezz tal-valur tal-kontrat, inti tkellimt fit tweġiba tijak ehm, bil-miktub itħassib mela l-President jaqta il-mikrofonu tal-kellima jaddi mikrofonu l-Kummissarju nominat. L-iktar azzjonijiet speċifiċi saru minħabba l-fat li għanna pakket ġdid sal-akwist pubbliku fl-Ewropa, pakket li daħal fis-seħ fil-rebija ta' din is-sena. U fil-fatt huwa l-każ li dan l-akwist pubbliku u li qed isiru minn kumpaniji barranija fuq livell transkonfinali in-numru huwa baxx ħafna. Imma għatta raġunijiet għalfejn, per eżempju, xi proċessi dwar sejħa għall-offerti jirreferu għas servizzi li fin-natura tagħhom ja inqasuma soġġetti għal kummerċ transkonfinali mill-prodotti. Jiena se nħares lejh se nistudjah dan il-pakket taħt il-pakket li ġi adottat mill-Kommissjoni ta' qabel hemm soluzzjonijiet li jappoġġaw il-perċentwali ta' talbita tal-offerti pubbliċi li umbat il-kumpaniji barranija u transkonfinali jiġu realizzati mela dawn it-talbit minn dawn il-kumpaniji nittama li li umbat nkunu nistgħu naraw jekk dan il-pakket ta' miżuri qed jaħdem jaħdem kif suppost. It-tieni mistoqsija It-tieni mistoqsija kienet dwar ġifir il-kwistjoni ta' korruzzjoni fil-qasam tal-akwist pubbliku. Jiena diġa tkellimt dwaru dan il-punt l-esperjenza tijaj u rietni li li minajr miżuri straordinarji li rridu jittidu sabiex niġildu kontra l-kriminalità, inti trid torganizza mela s-sistema tagħmilha trasparenti ħalli bekk tista' tara fejn qed jintefqu l-flus kif u trid tagħmel segwitu ta' dan il-proċess ta' infiq ta' flus pubbliku ħadd esperjenza ferm pożittiva f'dan il-qasam għalhekk nista' nitkellem b'mod onest ħafna. M'għandniex inkunu oppressivi din id-direzzjoni tista' tikseb suċċess. Sinjura Ford, nadilek il-mikrofonu. l aħbarit tajba mela issa inti weġibt għal kwart tal-mistoqsijiet mela issa nixtieq nadilek il-mikrofonu -mikro, l Nikolis Sik Jotis mill-Gwe. Grazzi ħafna, grazzi Sinjura Bienkowska. Kif għal kulħadd l-SMEs huma sinsla tal-ekonomija Ewropea. Il-problema li għandha x'taqsam mal smes il-fluss li kien se jintefa f'dan il-qasam issa qed jitpoġġa taħt pressjoni tar-rallentar u mbagħad hemm il-problema ta' ċess għal finanzjament għal dawn l-SMEs U ovvjament l-SMEs dejjem ħajkunu qed jikkompetu mal-kumpaniji multinazzjonali, jiġifieri il-kbar. U hemm problemi wkoll b'mod partikolari għan nofsinhar tal-Ewropa ħafna pajjiżi fin nofsinhar pal pereżempju Ċipru qed ikollhom jikkompetu ma' pajjiżi oħrajn u dina problema tagħhom problema għalijom, skużani, u um, inti għatamela aktar faċli għal-SMI, seċalment dawk li għedin fil-nofsinar tal-Europa? Il-maġġor parti tal-portafol tiegħi mhux biss din il-parti li hija relatata mill-qrib mal-prioritajiet, jiġifieri l-SMEs u mbagħad partijiet li għandu xaqsam l suq eh, komuni ta' prodotti servizzi servizju dawk li relatati mal-industrija dawna kolla għandhom dimensjoni komuni ġifri li jamlu l-ħajja tal-SMEs eh, iktar faċli u li u iktar postijiet ta' xogħol. Aħna nafu li l-industrija ma tiżix f'vakum relazzjonijiet mill-qrib u korrelazzjonijiet jekk inkun nista nurikom roadmap li ftit eh, xhur sena d-dieħla Nkunna nista' nurikom dan il-punt u mbagħad jiena diġà preżentajtilkom l-istatazzjonijiet aċċess għal kapital, aċċess s swieq u informazzjoni għax ta' spiss u ma dawn l-affarijiet li huma nieqsa ta' spiss l-SMEs kunu mitlufa ma jafux l-min u ma min jistaw jitkelmu ta' spiss iħarsu biss lejn il-facċata ta' bank u ma jafux li ma istituzzjonijiet ikun jistaw jgħinu u mumbat war regolamentazzjoni aħjar u sanzjonijiet jina tkellimt ma' sur Ashley Fox per eżempju u dwar l-atti leġislattivi Iva, dana ħajkun pass li wieħed mill-ewwel pass li se nieħu mhux biss għal nofsinhar tal-Ewropa, għall-Ewropa kollha. Ċirdu semnuni meta ngħid li l-SMEs fl-Ewropa kollha jabtu wiċċhom mal-istess problemi ta' spiss jabdu wiċċhom mal-istess problemi. Jeżistu jiva problemi li għandhom xjaqsmu mal-politiki nazzjonali ma' stalina sabiex naċċertaw li l-flus jintefa' u jmur fej suppost. Sissur Pascal Durand minn ħodor. Grazzi, President. Signora Benkowska, inti għadek kifet, u nishtiq nirringrazzjak tal-li għettu dan li jitkellimt, ġifirin titkellimt dwar l-ambjent, il-produzzjoni sostenibli. Is-sena l-oħra l-Kunsil ressa opinjoni fuq is-sostenibilità brabta maċ-ċiklu ta' ħajja ta' prodotti. Aħna ħanaraw naqis fiċ-ċiklu ta' ħajja ta' dawn il-prodotti fl-Unjoni Ewropea ħanaraw tkattir fil-performance ekonomiku tal-kumpaniji Ewropej, ħankunu aħna nistgħu innaqsu il-footprint ambientali tagħna il-mistoqsija tiegħi għandek xi pjanijiet f'moħħok sabiex taċċerta li kemm għal kemm jistgħu jintużaw il-prodotti fis-suq Ewropew jagħmlu par jagħmel parti mill-natura individwali tal-prodott innifsu. X'miżuri ieħu f'dan ir-rigward? Grazzi ħafna hija l-intenzjoni tiegħi għax dawk minnkom li ilkom f'din id-dinja daqsi tafu li fil-passat il-prodotti kienu jidumu ħafna iktar fuq ehm, jaħdmu u issa jidumu ftit snin biss u jekk hemm prattika kummerċjali mhux ġusta trid titwaqqaf, trid tiġi mwaqfa u il-konsumaturi għandhom ikunu jistgħu jiksbu l-informazzjoni relevanti fuq is-suġġett u ma rridu aħna nimxu bil-garbu bekk ma neffettwax il-kompetitività fl-industrija. Jina naqbel miegħek u din problema li ħafna minna nesperjenza. Signora Maga Parker, grazzi ħafna. Il-Kommissjoni biss għandha dritt li tnidi jew tappella l-leġislazzjoni il tweġiba tiegħek inti tajt li l-antijak huwa li titnaqqas id-direttiva nixin kun naf kemm il-liġi leġislazzjoni u direttiva tippjana li tirrevoka il-piżijiet tar-regolament li regolamenti jikkawżaw jaqaw liktar fuq l-SMEs u il-negozji l-gbar b'kuntrast ma' dawn jeħeġġu l-Unjoni Ewropea toħloq iktar regolamentazzjoni għax jafu li dana jikkawża dannu għal kompetituri żgħar u ta' daqs medju. U għalhekk x'inhu l-pjanijiet tiegħek għall-SMEs? Inti qatt ħdimt fis-settur privat nie byłam nigdy pracownikiem prywatnego sektora. Le, jena għat ma ħdimt fil-privat paga imma l-dawn l-axħar 20 sena ili naħdem fuq strumenti ta' poċċa l-SMEs għalek jena għandi għarfien dwar il-problemi li l-SMEs jiltaqaw maħħom minħabba leġislazzjoni inkerretta kem fuq livell nazzjonali u Ewropew. U L-istati membri IVA esperjenzaw problemi ta' burokrazija li għandhom xisma dak il-pajis biss għalhekk xi kultant ikun impossibbli għall smis li joperaw libertà. Imma kif diġà għedtilkom? Jena ma nishtiqx f'dan l-istadju ma nistax najdilkom li per esempio ha nintroduċu għat leġislattiv eh, partikolari un bat nirrevokaw għattiħor jew tnejn. Li nistan wetkom, nistan wetkom li il-revizjoni li diġa bdiet u li jem bdiet taħt il-Kummissjoni ta' qabel jiena sen komplinara nara liema atti leġislattivi rridu jiġu revokati u ovvjament se naċċerta li nillimitaw dawn l-atti għal dawk li l-iktar huma importanti. Grazzi ħafna. sur Nicholas Bay, U um, l-Unjoni Ewropea ġiet sfurzata li tmur lura fuq liġilijiet li uh, ħarġet fuq l-anti-jumping, per eżempju, minħabba l-prodotti ġejjin minn ċina u l-Parlament donnu li uh, rax xinu għaddej u um, kienem l-Organizzazzjoni Dinja l-Kummerċ involuta u l-kompetituri tagħna barra mill-Unjoni Ewropea m'għandhomx Eh, dawn ma jiltaqawx ma dawn il-kwestjonijiet u ma jħarġu l-interessi tagħhom qabel l-oħrajn. Qabel l-elezzjonijiet li għaddhom ħafna pajjiżi li kelmu kontra il-globalizzazzjoni. U il-pajjiżi jridu ikollhom l-sovranità ekonomika għax jekk li trid tmur qudiem l-Organizzazzjoni Dinja għall-Kommerċ u jekk iva jekk dan ħajkun il-każ tmur hemmhekk sabiex tiġġiela tal-interessi Ewropej viżavi l-imsieħba tagħna bħal pereżempju l-Istati Uniti. Dziękuję bardzo. Grazie ħafna. Iva, dan ktibtu fid-diskors tiegħi li ktib fil-bidu imma mbagħad neħajtu ma kellix biżejjed jien. Mirxri jkun hemm din l-azzjoni dommatika nixtieq inżomma din l-attitudni u din id-direzzjoni il-prerequisit li aħna nkunu ta' qoddim, nħol u l-impiegi u ikun hemm livell qoli ta' benessiri ta' ċittadini tagħna nixxiequ li nimplementaw il-politiki li huma msejsa fuq il-kompetizzjoni. L-approċ irrid ikun wieħed tajjeb għal politiki industrijali tal-SMEs, ovvjament m'għandniex aħna nitfaw id-dubi tagħna fuq il-fatt li xi standards għolin li aħna imponejna fuqna f f'sitwazzjoni kompetittiva diffiċli qed nitkellem jiena dwar liberalizzazzjoni fuq is-swieq dinji għalhekk irridu aħna nħarsu l-interessi tagħna b'mod li huwa iktar attiv. Jiena nemmen li dawk l-istrumenti kollha li għanna dispożizzjoni tagħna għandhom jintużaw b'mod xieraq permezz ta' pożizzjoni ta' negozjati bilanċjata vizavi il-kummerċ fuq livell dinji. U il-parteċipazzjoni tagħna tal-Unjoni Ewropea fil-kummerċ dinji fis-swieq tal-pajzi terzi xaġa sinifikanti l ewropa ma tistax taħbi mill-bqija tad-dinja. Hemm ħafna li qed isir u għandu jisir fuq dan il-palk dinji rridu aħna nassiguraw li kondizjonijiet indaqs fil-kummerċ internazzjonali jiena tkellimt dwar ir-regola ta' reċiproċità u li fl-istess ħin nżommu mal-standards tagħna ħalli bekk l-Ewropa mbagħad tkun l-ewwel post fejn l-investimenti jisiru. Signora Nadine Morano mill-PPE. Grazzi, President. Nishtiq intikom eżempju speċifiku kumpanija li edbati mill-prezzijiet tal-enerġija dejjem jolow. Dan ifisser li jekk il-kontijiet tad-dawl li kunu 30% tal-ispejjeż tagħha ovvjament diffikultà se tiffaċċa, hemm min qed ikollu jiffaċċa spejjeż tal-elettriku għal 50% tal-ispejjeż tiegħu. Ġifieri importanti naraw li t-tessuti prodotti minn dawn il-kumpaniji fihom kumpaniji eh, fihom kimiki vina fihom, per eżempju fit-tessuti, kwalinkwa tip ta' eh, kimiki li jistgħu jkunu ta' periklu. Ħafna drabi kull darba li għodu attenti li ma jnissux billi jarmu dan it-tip ta' kimiki fl-ambjent jaħlu ħafna flus, għalhekk tista' tagħmel mezz biex tgħin dawn il-kumpaniji billi tuża parti mit 300 biljun euro li ġew mweda mill-President elett Juncker fil-Kummissjoni. Grazzi, Sinjura President, grazzi lilek għall-mistoqsija tiegħek. Jiena semmejt il l-prezzijiet tal-enerġija fl-Ewropa ma fost l-ola u jagħmluha impossibbli li l-ekonomija tagħna tibqa' kompetittiva. Huwa ovvju illi rridu nagħmlu l-almu tagħna għaliex l-deċiżjoni tat-taħlita tal-enerġija hija deċiżjoni ta' kull stat membru mhix deċiżjoni li tittieħed fuq livell Ewropew. Għalhekk irridu nżommu mal-miżuri u l-standards li ġew stabiliti fuq livell Ewropew imma mbagħad fir-rigward it-taħlita tal-enerġija ta' kull stat membru hija deċiżjoni indipendenti li għamel kull stat membru. Bla dubju, l-aċċess għall-enerġija u l-ispejjeż tal-enerġija huma punti ewlenin meta nitkellmu dwar il-kompetittività tal-ekonomija Ewropea. Il-bieraħ Is-sur Kalniete, kummissarju nominat, semma l-ħtieġa li kunem investimenti kbar fl-infrastruttura u l-iżvilupp tal-enerġija Ewropea u s-suq tal-enerġija Ewropea. Jien nixtieq nappoġġah f'dan il-għan. Importanti li niżguraw li nużaw kull tip ta' ejjun potenzjali tal-enerġija li nieħduhom eh, nieħdu għammen tagħhom semmejt ix-xejl gas, ovvjament rridu nieħdu ċertu miżuri ta' sigurezza Eh, qabel ma ndaħlu tip ta' teknoloġiji bħal dawn għaliex hija waħda mill-kwistjoni iktar importanti għal kollex tal-kummissarji. Kifet il-maġġoranza tal-kontijiet fir rigward il-produzzjoni tal-enerġija ġej mill-produzzjoni tal-elettriku għalhekk irid qogħdu attenti. Grazzi, Sinjura Toja f'isem l-SND. Grazzi, inti tittejjeb l-aċċess tal-SMEs għal-finanzjament. Tajjeb, tista' tgħidilna xi ħaġa konkreta kif tixtieq tagħmel dan? Il-Banka Ewropa għal investiment qed tagħti fondi għall-SMEs permezz ta' intermedjarji finanzjarji li jiddefinixxu l huma l-kondizzjonijiet ta' self, eċetera. Iżda l-imprizi jgħidu li kollox jesaltart tard ma b'diffikultà kbira ma jaħdem xejn. Ħatibdel din is-sistema fil-impjant tal-imprenditorjalità sal-2020 l-Ewropa tittirrispetta il-forum differenti tal-imprizi Kif għad garantixxi l-kondizjonijiet varji bejn l-SMEs, l-imprizi, l-imprizi soċjali u reċiproċi fejn bħalissa hemm statut Ewropew li ma nafx kusser tkompli jew le minn naħa tiegħek. mistoqsija. Naħar ricerka riċerka titkellem dwar in-netwerks tal-imprizi bħala l-iktar soluzzjoni xierqa biex noħorġu mill-kriżi u biex insaħħu biex biex nrażnu diffikultajiet li qed jiffaċċaw l-imprizi. Kif għad tistimula dan il-netwerk tal-imprizi? Grazzi. Dziękuję bardzo. Komissarju nominat. Grazzi. Fuq livell Ewropew biex ma nsemmix il-fondi reġjonali li għal ħafna stati membri huma sors sinifikanti għall SMEs imma parti minn hekk għandna l-Bank Ewropew għall-Investiment li semmejt inti, il-Fond għall-Investiment Ewropew li huwa fond l intenni kien ta' suċċess bħala operatur ta' fondi ta' self u strumenti ta' self għal ċertu stati membri u għanna wkoll l-istrument ta' bażi tal-Kummissjoni Kozme 2.3 biljun euro fih. U dawn l-istrumenti kollha ser jintużaw b'mod attiv. Jiena nirrikonoxxi li ġela darba toħroġ bi strument għall-imprizi tkun qed tuża l-finanzi pubbliċi. U għalhekk kifet irrid ikun hemm attenzjoni kif il-flejjes jintefqu u kif jaslu jista' jkun hemm dewmin meta l-flus jitħallsu imma dan għandu jser isir minn operaturi speċifiċi. Minn ħatan li rridu nagħmlu huwa li npoġġu pressjoni fuq l-operaturi biex istrumenti jkunu sempliċi kemm jista' jkun. Speċjalment dawk immerati għall iktar kumpaniji żgħar jew dawk li għadhom qed jiftħu n-negozju. L-affarijiet irid ikunu sempliċi inkella qatt ma jaħdmu. Kien hemm soluzzjonijiet legali li daħlu fis-seħħ anke fir-rigward id domin ta' pagamenti għall-SMEs, jiġifieri l-perjodu li matulu pagament irid jitressaq. Dan se jkun ta' 30 jum flok 60 jum li hija l-perjodu permess bħalissa u hija waħda mill-azzjonijiet li mill-esperjenza li għandin naf ċerta li l-SMEs tista' tfisser falliment għalihom jekk iqgħodu jistennew wisq għal flejjes ta' invoices li jkunu diġa resqu għal servizzi li jkunu ġa taw u prodotti li jkunu ġa taw u għalhekk miżuri legali bħal dawn ser jagħtu l-frott u ser ikunu tajnuna kbira b'mod konkret għall-SMEs. Grazzi. E Thank you, Chair. Fisem li sijar, Is-Sur Grobacek. Grazzi, importanti li naħdmu fl-Europa fuq bosta sma Nafu li inqas industrija tfisser inqas impigi li bażikament tfisser li żaza ikollhom jemigraw kif qed jiġri fil-Polonja. Naf li l-maġġoranza tal-pajjiżi tal-Lvant u n-nofsinhar tal-Ewropa tiffaċċi l-istess problemi. Diġa semma il-punt fuq il-prezzijiet tal-enerġija li fl-Ewropa huwa erba darbi aktar mill-Istati Uniti. Fil-diskors tiegħek semmejt li tit investiment f'industrializzazzjoni mill-ġdid ibbażata fuq approċ bużu baxx tal-karbonju. Dan x'ifisser. Ifisser illi inti tkun favur li nillimitaw il-karbonju bħala e, sors enerġija trid li tillimita jew trażżan din it-tip ta' enerġija? Nistantenni dak li jett billi nżid sentenza waħda. Diġa għetta, fil-fatt, it-taħlita tal-enerġija li tinkludi tipi differenti ta' faham hija deċiżjoni individwali tal-Istati membri. L-Istati membri jieħdu dawn id-deċiżjonijiet kemm Eh, jieħdu minn sors u mill liema sorsi ser jiġbdu l-enerġija tagħhom. Ovvjament iridu jżommu ma' regolamenti Ewropej u palma tafu dal-waqt ser ikun hemm summit tal-Unjoni Ewropea li ser jiddeċiedi fuq il-politika tal-klima tal-Unjoni Ewropea u l-aspetti kollha li inti semmejt fil-mistoqsija tiegħek. Iżda sa dak iż-żmien ma nistawx nobsru minn qabel ser ikun id-deċiżjonijiet jew s-soluzzjonijiet f'dan ir-rigward fir rigward il-politika tal-klima ġenerali, nixtieq nirrepeti dak li qed qabel. Definittivament il-prezzijiet tal-enerġija iridu jonqsu, il-faham huwa wieħed mill-komponenti tat-taħlita tal-enerġija u għandha dritt li tibqa' hemm, ovvjament konformement ma' deċiżjoni tal-Istati membri, dejjem jekk dan l-Istat membru partikolari iżomm ma' regoli u ma' regolamenti li ġew stabiliti fuq livell Ewropew, xi kultant ikunu ferm stringenti. Grazie. Sur Gerbrandi fisem Semlalde. Grazzi, Signora President, Signora Bienkowska, l-efficienza tar rizorsi titkellem dwar l-użu sostenibli tar rizorsi naturali mill-materja prima, l-ikel, l-ilma, l-ajru u l-ekosistemi u għal-bazi għal-bidla fil-modell ekonomiku Ewropew. Pala inizjattiva u l-enija taħt l-Istrateġija Ewropa 2020 hija fondamentali għad kabbiru l-impigi twassal opportunitajiet ekonomiki ekonomiċi kbar, tnaqqas l-ispejjeż u tixpruna l-kompetitività fl-Unjoni Ewropea. Ħadd tifranka 6 biljun euro kull sena skont il-pakket ekonomiku tal-Kummissjoni. Taqbel illi l-efficienza tar-riżorsi għandha tkun fil-qalba tal-politika industrijali tal-Unjoni Ewropea u l-sostenibilità u l-kompetittività mhux biss jimxu id fit imma isaħħu lil xulxin u b'mod speċifiku aktar taqbel illi għanna bżon indikatura u lini u mira u l-enija fuq l-efficienza ta' rizorsi? Grazzi. Dziękuję bardzo. E, Komissarju nominat. Grazzi. Fi rigward l-ewwel mistoqsija tiegħek naqbel miegħek 100%. Jien nemmen illi waħda mill-anijiet tal-politika tar rizorsi tagħna għandha tkun dik li timplementa l-inizjattiva tal-materja prima Hawnhekk qed nitkellmu dwar is-sigurtà tal-forniment tal-enerġija, dwar id-disponibilità tal-enerġija prezzijiet raġonevoli u dan ikopli negozjati mal-pajjiżi terzi, partikolarment fir-rigward il-materja prima ewlenija u anke ukoll hemm żewġ affarijiet li jiddependu minna, ir-riċerka u l-innovazzjoni fir-rigward il-materja prima. Dan kollu jorbot mal-effiċenza ta' riżorsi. Iżda rridu għodu attenti wkoll dwar il-kompetittività anke fir-rigward ir-riċiklar u l-ġestjoni tal-iskart. U anke biex naraw li nsibu swieq ġodda għal prodotti riċiklati. Qed nitkellmu dwar il-ċiklu tal-ħajja tal-prodotti, xi ħaġa li diġà semmiet minn xi kollega ftit minuti ilu. U għalhekk naqbel illi l-efficienza tal-enerġija u l-politika ta' rizorsi mhix xi ħaġa li qed ixxekkel l-industrija imma anzi tappoġġa. Grazzi ħafna. Tieni mistoqsija mis-sur Dennis De Jong fisem il-grupp GUE. Grazzi, Sinjura President, Sinjura Bienkowska. Għandi tieni mistoqsija issa u nittama li naslu għal dettalji tal-kwistjoni Naħseb li naqblu li importanti naħdmu l-SMS, dawn huma affettwati minn kull tip ta' attività kriminali. U anke foqsma bħal pereżempju il-settur tal-franchising. U għalhekk nistaqsi. Tista' tgħidilna preċiżament x'inizjattivi prattiċi beħsibek tieħu f'dawn l-oqsma? Dawn huma oqsma li jissemmow mill-Parlament Ewropew bħala oqsma fejn hemm lok għall-inizjattiva komunitarja. U naħseb li neħtieġu waslu taxxi u affarijiet li qed jaffetwaw lill-SMEs fil-laħam il-ħaj. Grazzi, kummissarju nominat. Grazzi ħafna tal-mistoqsija. L-SMEs Iva, naqbel miegħek, iżda l-industrija ovvjament hija importanti u anke l-politiki marbuta mal-industrija. Skifet, Dawn l-affarijiet huma interkonnessi. Dawn l-oqsma kollha jien nemmen illi għandna niżguraw li kull tip ta' prassi inġusta għanda tiġi kumbattuta tan dejjem skont l-diskors li għamilt fil-ftuħ tal-laqa tal-lum. Jiena kifet ħan iġilet kull tip ta' prassi inġusta. Speċjalment dak li għandu x'jaqsam il-katina ta' servizzi. Inti semmejt il-franchising imma mhux biss ovvja. U għalhekk naħseb li mill-aktar fis possibbli għandna nindirizzaw dan il-punt u nizviluppaw pjan biex niġġieldu din il-prassi. Bekk niżguraw illi s-sigurtà tal-konsumaturi tagħna tal-impjegati tagħna ikun żgurat. Dawn l-aspetti kollha marbuta mal-industrija u l-SMEs għandhom jiġu meqjusa u jiena nixtieq nirrepeti li jiena ħan iġġielet kontra kull tip ta' prassi inġusta. Is-sur Ego Soltes mill-ħodor. Grazzi tal-eddejt l-mikrofonu, Signora President, Sinjura Bienkowska. Inti għet li l-sistema tal-akwist pubbliku hija waħda mill-setturi ta' priorità għalik. U din hija aħbar tajba għal minħalla 16 u għal flejjes pubbliċi in ġenerali. Direttivi ġodda waslu magħhom strument ġdid u anki promozzjoni għal kriteri soċjali u anke l-garanzija illi il-prezz ma jkunx l-unika kriterju li jitqis. Madana kollu għandu mistoqsija lik. Kif? U xiex kif se tagħmel u x'ser tagħmel fil-qasam tal-xiri pubbliku fir-rigward l-aċċess għall per pereżempju jew il-kriterji tal-kummerċ ġust, il-kriterji ambientali u ekonomiċi ma jiġux Ehm, maħnuqa minnaħa tal-trattat transatlantiku mal-Amerikani. Grazzi. L-implementazzjoni fuq il-pakket tal-kwist pubbliku hija xi ħaġa li ma nistax nieħu krittu għalija għal ġrat fir-rabbija ta' din is-sena. Inkun ma ħnamel huwa nimplementa u nara kif tiġi implementata. Nistgħu naraw żewġ fenomeni hawnhekk. L-ewwel nett hemm sem limitat tal-kumpaniji barranin fis-swieq nazzjonali fir-rigward il-xiri pubbliku. It-tieni hemm sem żgħir tal-SMEs. Hemm eżempju tajjeb li jista' jiġi segwit fl-Ewropa, pereżempju mill-Portugal, fejn implementaw dan il-punt fuq skala kbira, daħlu sistema ta' akwist pubbliku elettroniku u mill-ewwel mill-bidunet mill ewwel mill bidunet Dawk li kienet jieħdu sem f'din is-sem, f'din il-sistema, fisser li ħajkun kien hemm żieda fil-parteċipazzjoni. Din hija xi ħaġa li għandna nsegwu mill-qrib. L-affarijiet ġew simplifikati, imma din torbot ma l-amministrazzjoni elettronika u l-punti li semmejt fil-diskors taftuħ. ċveri għanna eżempi li nistaw norbtu fuqhom jekk il-pajjiżi jużaw il-xiri pubbliku elettroniku fuq livell ta' kbir, naħseb li l-riżultati jkunu tajbin. Grazzi, l-oħħar mistoqsija mill-ewwel nofs tal-mistoqsijiet hija t-tieni mistoqsija mill-FDD is-sur Sinjura Parker. Grazzi, qed nara mis-CV għandek grat wara l-baċellarat fl-amministrazzjoni pubblika u kont involuta fil-Departiment tan-Negozju tal-Infrastruttura u l-Iżvilupp. Inti burokratiku bħal ħil qatt ma kellek uffiċċju elett kariga eletta u ħadd mill-kollegi tiegħek ġi elett kun ma kellek approvazzjoni mill-Parlament Ewropew u l-Kummissjoni biss tista' tagħmel revoka tal-regolamenti Ewropej jekk il-Parlament Ewropew jitolbok, per eżempju, tamel revoka ta' direttiva tal-ħin tal-kellim. Inti bħala burokratika li għandek karriera f'dan il-qasam, it-tina weda ambigwa li vera tista' tamelek? Użom kelmtek? Jekk joġbok hemm minni li naf x'inhuwa rwol kemm tal-Parlamenti Nazzjonali kif ukoll il-Parlament Ewropew. Forsi qed niftemu ħażin hawnhekk kont u naħseb li għal-ġemma ħan kunadni waħda mis-senatriċi tal-Repubblika tal-Polonja. Iġifiri din hija kariga eletta u għalhekk għandi esperjenza f'dan il-qasam biex nirrepeti naf ir-rwol tal-Parlament Ewropew u nista' nserraħlek rasek minn ġdid illi jinser inkompli l-kooperazzjoni tajba magħkom b'mod attiv ħafna. Barra minn hekk, Blebda mod ma mmur lilin dak li qed inti, dak li jendu xieqsam l-esperjenza tiegħi tal-hekk imsejjaħ burokratu. Nittama li ssir tafni aktar bil-mod il-mod u ġala darba ta' melek tara bajnejk illa jiena minix burokrata, naħseb razzjoni pubblika tista' taħdem f'kwalinkwa negozju tajjeb. Mhix bħal ma kellna fl-antik, Naħseb li amministrazzjoni pubblika moderna tista' taħdem mod effettiv. U kwalinkwa kariga li ħdim talija fl-amministrazzjoni pubblika ħadmet propju hekk. Nista' nserraħlek rasek minn ġdid li kwalinkwa drittijiet u obbligi minn naħa tiegħi ħajġu rispettata anke fir rigward ir responsabbiltajiet tiegħi bħala kummissarju bir-relazzjonijiet tiegħi mal-Parlament Ewropew se nżomm magħhom. Grazzi. Grazzi ħafna jete President. U s-sana għaddu għal-kellim li jmiss. Is-sur Iva Xkiewicz. Naddilek il-mikrofonu. Grazzi ħafna, President. Sinjura Kommissarju nominat, intqal ħafna diġà dwar is-settur tal smis Probabilment għaliex qed ibati mill-burokrazija u minn ostakli amministrativi qed jiġi injorat mill-politiċi minkejja li jiġġenera l-iktar impiegi u l-iktar prodott domestiku gross fl-Ewropa. Jekk dan u ser jinbidel jew le, ħajkun fidejk, kummissarju. Jekk joġbok ftakar illi fil-waqt li tkun qed taħdem għal liberalizzazzjoni tar-regolamenti, u s-saħħa il-kummerċ ħieles ħajkollok ħafna allejati fil-parlament. Nafu li ser tipprova tillimita il-burokrazija u ħnaprovaw napoġawk din nazzjoni, ma nixtieq nisma' aktar minn għandek fuq dan. Minn banda t tissaħħaħ il-bażi industrijali fl-Ewropa, mill-banda l-oħra qed tajt li ser tappoġġa l-implementazzjoni tal- pakket tal-enerġija li jagħmel il ħsara iktar mill-leġit u dan ifisser li l-kumpaniji jien ikollhom jalqu fl-Ewropa jekk jidħol fis-seħħ. Il-Kummissarju nominat, l-ewwel qed naqbel li l-SMEs huma l-iktar li ibatu. Propju minħabba l-leġizlazzjoni nazzjonali ma anke minħabba l-leġizlazzjoni Ewropea. Dan nixtieq nirrepetih. It-tieni. Grazzi għal dikjerazzjoni tiegħek li ser tappoġġani qed tgħid napprezza anki fuq l-azzjonijiet li semmejtilkom dak kollha li qed japplika revizjoni tal-leġizlazzjoni eżistenti, l-screening tal-leġizlazzjoni bil-lodda tal-SMEs manki bil-valutazzjoni tal-impatt kemm qabel kif ukoll possibilment wara u anke fir rigward leġizlazzjoni li għaddejja bħalissa dan ħan applikaħ. Imma fit-tieni part fit-tieni parti tad-diskors tiegħek ma nistax naqbel miegħek. Kifet fil-diskors taftuħ, l-industrializzazzjoni mill-ġdid fl-Ewropa u l nżommu standards olin ambientali mhumiex esklusivi reċiprokament, le jistgħu jsiru f'daqqa Xi affarijiet diġà saħħu, irridu naħsbu dwar il-futur tal-Ewropa, dwar uliedna, dwar il-futur tagħna u futur tagħhom u għalhekk nwaslu l-iżvilupp biex bekk ikun hemm industrializzazzjoni minn ġdid li twassal l-impjiegi. Dan jimxi fid-direzzjoni tal-SMEs għax għax hemm interkonnessjonijiet l-industrija, l-SMEs, is-servizzi u l-innovazzjoni. Kollha jaqgħu taħt l-istess kappa. Ma tistax tnaqqar minn dawn l-elementi u tisseparhom kollha jorbtu ma' xulxin u din mhix kontra l-protezzjoni ambjentali fl-Ewropa. Issa għadna t-nistennaw minn naħdar Kunsill Ewropew biex jiddiskutu dan il-punt f'Ottubru naraw x'deċiżjonijiet imbagħad jittieħdu hemmhekk. Grazzi. President. Grazzi, Kummissarju nominat għal tweġiba tiegħek. U issa ngħaddu għas Sinjura Galpelċ. Grazzi. Sinjura Kummissarju nomenat, grazzi għad-diskors taftuħ tijak u grazzi tal-li int daqsek impenjata biex taħdem fuq issu uniku u s-saxhu. Naħseb li tara li jem ostakli qoddimna u taf li mumma, nishtiq nġbidlek l-attenzjoni għal ostaklu partikolari, dawn bil-eda qoddimek eżatt. Tajjeb? Wieħed mill-ostakli kif kont qed ngħid iseħħ meta xi ħadd jgħaddi mill-stat membru tiegħu u jmur stat membru ieħor bil-karozza. U jkun irid l-karozza tiegħu f'din il-pajjiż. Xogħol imbeda l-ġimgħa eh, sena li għaddiet kollox ġi blokkat minħabba li l-Kunsill talab għal valutazzjoni tal-impatt. Tista' ssib soluzzjoni aċċettabbli l-istati membri kollha, il-konsumaturi u l-kumpaniji? Grazzi. Kummissarju nominat. Grazzi. ħanikwota l-esperienza li ħafna minnkom għandhom pali il-kwistjoni li wieħed jirreġistra karozza fis-suq komuni hija punt li għajmu l-ċittadini Ewropej u jħossu li hija waħda mill-iktar aspetti problematiċi li wieħed jaffaċċja meta jgħix fl-Ewropa l-ħtieġa li kollok terġa' tirreġistra l-karozza, il-pjanċi tal-karozza f'pajjiż meta tmur tirresedi fih wassal għal ħafna l-menti minna ħadda ċittadini. Definittivament waħda mir-regoli tal-suq komuni għandha tkun dik li tnaqqas il-birokrazziji. Il-proposta li hemm fisseħ m'għandix impatt fuq il-liġi Ewropea jew il-liġi nazzjonali u għalhekk l-istati membri kwalinkwa mod li jridu jistaw jintaxxaw il-karozzi użati li jitlu fit-territorji tagħhom. Biex nagħlaq nixtieq nisħaq fuq punt partikolari. Nirrealizza li din id-direttiva għandha lan illi tnaqqas il-skabrużita tal-proċedura importanti ċittadini tagħna u jien nagħmel l-almu tiegħi biex naslu l-konsensus fil-Kunsill. Dan hija timsemmi fost l-ewwel 20 affarijiet li jilmentaw dwarhom iċ-ċittadini tagħna jħossuha bħala problema. Grazzi. Il-President, grazzi Kummissarju Lamenat, nad il-mikrofonu issa lil Evelyn Gebhardt. Grazzi ħafna Sur President, Sinjura Kummissarju Nominata. Aħna diġa smajna illi il-pakket il-fabri aħna li aħna dottajna fabri ta' sena 2014 semma iżda kien hemm ċertu affarijiet li ma semmewx fost l-oħrajn l-użu aħjar tal-kriterji tal-leġislazzjoni legali. Eh, tal-leġizlazzjoni soċjali, skużawni, u anke tal-leġizlazzjoni oħra li tqis l-aspett soċjali u l-kriterji. Inti kif ħatara sabiex anka fuq il-livell lokali, fuq il-livell reġjonali ikunu verament jistgħu ikunu informati fuq dawn il-miżuri l-ġodda ħalli huma jkunu jistgħu jużawhom blaħjar aħjar mod minħabba li dawn ħajkunu ta' importanza strateġika għall-iżvilupp tar-reġuni. Ħaġa oħra li kienet importanti kienet fuq il-direttiva tal-konċessjonijiet tal u tal-concessions aħna nafu li fil-fatt hawnhekk jista' jkun hemm għal liberalizzazzjoni ta' ċertu servizzi li huma servizzi ta' interess ġenerali. Il-President jinterrompi l kellima. Kummissarju nominat. Grazzi. Semmejt dan is-suġġett fuq fuq fil-diskors ta' ftuħ tiegħi imma hija bidla importanti fir-rigward il-pakkett tal-akwist pubbliku. Hemm strumenti fis-seħħ fejn l-istati membri jistaw jimplementaw klawżoli innovattivi favur l-ambjentu soċjali. Biex bekk kwistjonijiet soċjali, ambjentali u l-innovazzjoni kollom post speċjali fiħdan il leġizlazzjoni tal-akwist pubbliku. Hija opportunità kbira għal l-entitajiet iż-żar biex bekk klawżoli bħal dawn jiddaħlu fit-tenders, fl-appalti u mbagħad jintużaw fil-prattika. Flimkien mal-kollegi ikonna nużaw l-istituzzjonijiet tagħna jew istituzzjonijiet li huma qegħdin hemm biex jinformaw il dawn in-negozji u l-kumpaniji żgħar li flimkien se jkollna kampanja ta' informazzjoni organizzata biex bekk waslu il-messaġġ. Hawnhekk Il-kwistjoni hija li nistrasmettu l-prassi, l-aqwa prassi billi nagħtu konsulenza xirqa u naħseb li kampanja ta' din it-tip tista' tinbeda dal-waqt. Fil-rigward il-ġestjoni tal-ilma hija xi ħaġa li bdejt issemmi fuq fuq fil-mistoqsija tiegħek ma rridx nbiddel jew naltera kwalinkwa ħaġa li ġiet maqbula qabel mill-Kunsill u l-Parlament. Naħseb li dan id-dialogu kontinwu fir-rigward il-partijiet interessati u anke dialogu ulterjuri ma' ċittadini li kien li kienu interessati f'din l-inizjattiva ter ser tissokta ma memx bidliet ippjanati. Grazzi, issa naddi l-mikrofonu lil Sur Pieħa. Junker, powierzył pani między Grazzi ħafna. Il-Aziza Komissarju nominata, Sur Junker qalu kolli li inti ħati l-Aġenzija Ewropea għal prodotti tal-medicina nafu illi din hija aġenzija importanti u din il-bidla hija importanti ħad tkun relevanti għal din l-industrija. Inti forsi m'għandekx din l-esperjenza li tista' tkun sivja għad mexxija ta' din l-aġenzija u ma taħsibx li allura jista' jkun hemm problemi fil-bilanċ tal- l-aċċess illi jista' jkollha din industrija tal-farmaceutiċi għal ċertu soluzzjonijiet li għandhom bżonn pereżempju l-Viagra. L-Amerikani ħarġu bl-idea illi din Ħa tkun edha taffetwa il-konsegwenzi kollha dak li għandu x'jaqsam il-prezzijiet ta' din il-mediċina eh, madwar id-dinja. Aħna taħseb li nistgħu neħħu din id-differenza bejn l-industrija tal-farmaceutiċi il-prezz tal-produzzjoni u l-prezz u li jitħallas mill-konsumatur naħseb fuq id-drittijiet tal tal-letwaj naħseb il-lobbyist jirbħu f'dan il-każ. Signor Komissarju nominata, kjoġbok. Aziz kollega, nista' nserraħlek rasek illi fil-lista anzi ħanejlek hekk fost dawk in-nies illi bħalissa qegħdin jieħdu ħsieb l-industrija tal-farmaceutiċi ħajkomplu jaħdmu propju fuq din l-istess industrija kiena Eh, nkun konfermata bħala kummissarju. Ġifri minkejja l-fatt li jiena personalment m'għandix esperjenza f'din l-industrija partikolari, ma nafx eh, kemm dan ħajaffettwa il-kontrolli jien jista' jkolli fuq din l-industrija. Kif li kil-bira jiena kont Ministru tal-Infrastruttura, sirt Ministru tal-Infrastruttura fil-Polonja u nixtieq ngħidilkom li jiena matul ħajti kollha u naħseb illi tistgħu taraw dan kollu anke fil- eh, fl-esperjenza professjonali tiegħi nista niżguralek li l-lobbyists ħajkunu e, b'kull mod e, mwaqfin mill-kontroll fuq il-kompetenzi tal-portafol tiegħi. Grazzi ħafna sassur Filip de Bakker. Grazzi ħafna, nixtieq li nitkellem fuq l-istess settur għal darbohra. Inti għadek kemm tajt il-kontroll tal-industrija tal-farmaceutiċi naħseb illi dan huwa l-iktar punt importanti fl-industrija tagħna li diġà għandna eh, li għandna industrija u settur tal-farmaceutiċi li jimxi daqshekk tajjeb, speċjalment minħabba l-bidla demografika l-fatt li għandna popolazzjoni anzjana ħafna. Inti x'ha tagħmel issa biex issaħħa l-ekosistema minħabba li mhux biss l-industrija tal-farmaceutiċi iżda anka l-kumpaniji żgħar daqs medji kollhom bżonn li jiżviluppaw ċertu eh, teknoloġiji għal prodotti tagħhom. Inti x'ixkil taħseb li hemm billum il-ġurnata x'għad fadal bħala eh, xkil ħalli bekk verament ikun hemm konsolidazzjoni tas-settur tal-farmaceutiċi. U apparti minn hekk jiena naħseb li ħafna middew minn li qegħdin naraw meta minn meta eh, il-mediċina tkun introdotta fuq is-suq u meta tkun disponibbli u mbagħad għall-pazjenti inti hemm min kbir x'tista' tagħmel inti sabiex eh, tagħmel tajjeb dan in-nuqqas ħalli bekk verament ikun qed nieħu il-pazjenti bil-ħjar mod. Grazzi. Jieħu jogħġbok kummissarja nominata tista' twieġeb. Iva, inti fis-settur fil-mistoqsija tiegħek qed titratta s-settur tal-farmaceutiċi bħal setturi oħrajn, ġifiri naħseb li din tikkonferma il-fatt li d-deċiżjoni li ttieħdet ġifieri li l-industrija tal-farmaceutiċi tittieħed flimkien ma' setturi tal-industrija l-oħra kienet deċiżjoni tajba. Is-settur tal-farmaceutiċi għandu l-ola parteċipazzjoni u sem f'dak l xaqsam riċerka u innovazzjoni ġifiri l fondi kollha dispożizzjoni tagħna permezz tal-programm Horizon 2020 ħajkunu maħsuba sabiex jaraw li kuna miktar innovazzjoni f'dan is-settur, iżda anka fis subcontractors fil kumpani żgħar daqs medju, eċetera, ġifieri. Il-mistoqsija tiegħek kikun wieġiba li kieku ħanaħdmu bl-istess mod hekk kif ħanaħdmu fil-każ tal-kumpaniji l-kbar u subcontractors. Ġifiri jil naħseb li f'dan il-kas partikolari t-tinata iktar attenzjoni u iktar fondi li jkunu dedikati għal fatt li rrid ikun hemm fondi disponibbli għalli ikunu investiti fil-riċerka, l-innovazzjoni u żvilupp, l-aċċess għas-suq għal kulħadd u dwar il-prezzijiet tal-mediċina e kif e, saqsejtni inti naħseb li din hija kompetenza tal-Istati Membri l-Kummissjoni Ewropea m'għandix kompetenza dwar dan, però nixtieq nerġa' ntenni illi dwar il-mediċina id-disponibilità u l-kwalità ta' din il-mediċina ħajkunu aspetti li ħajkunu fil-kompetenza tagħna ħalli nrispettaw il-pazjenti u l-kura tas-saħħa tagħhom u s-sigurtà tagħhom. Grazzi ħafna ta' dik it-tweġiba. Issa għanna is-Sofija Sakorafa. Grazzi ħafna, Sur President, Sinjura Bjankowska. Il-President elett Juncker qal li l-SMIs għandhom bżonn u jixraqilhom li kollom attenzjoni partikolari u fondi partikolari minħabba li tant huma importanti għall-ekonomija tagħna. Iżda mbagħad fil-budget tal-perjodu legislativ li jmiss, xorta waħda mhuwiex biżejjed u naħseb li xorta qed hemm ħafna xkil ta' natura burokratika. U fl-Unjoni Ewropea, speċjalment fl-istati membri palissa qegħdin koperti mill-programm ħabba l-kriżi, għalihom il-kumpaniji żgħar ta' medju ma' importanti ħafna u jixtiequ li jkollhom kemm jista' jkun appoġġ. Aħna smajna dwar il-bżonn ta' iktar flessibilità dwar investiment fil-privat. X'tip ta' eh, mezzi inti taħseb li tista' timplementa dan il-lan issa? dwar il-għan li aħna neħu u neħilsu minn xkil bulotratiku zejjed. Inti forsi tista eh, tara illi kriterji ta' eligibilta forsi tillaxkom xiftit tbiddilhom u t-simplifikom ħalli l kollu ikollhom inqas problemi. Iva, fil-fatt dan kien punt li semma għal darba tnej tlieta dwar matul dan is-smieħ aħna nafu li l-SMIC jirrappreżentaw e, Is-sinsla ta' dan kollu, dak l-għandu xaqsam l-ekonomija tagħna fuq il-livell industrijali ġifiri iktar attenzjoni bla dubju ta' xejn tittinata lill SMEs. Nixtieq nerġa' ntenni dan li għadni kemet u nixtieq ngħid li fl-opinjoni tiegħi Mux veru li memx bizzejet flus fil-programmi individuali għal-SMEs, il-problema hija li dawn il-flus mux għat jintużaw blaħjar mod jew forsi ma jkunx hemm aċċess tajjeb għal dawn il-flejjes li huma dispożizzjoni tal-SMEs. Però l-fondi li hemm huma biżejjed jekk tħares lejn ammont ta' programmi li hemm żviluppati fuq livell Ewropew u mbagħad tara jkun qed isir fuq il-livell tal-politika reġjonali fl-istati membri individwali u mbagħad tipprova tara Eh, kif qed jintefaq il-budget tal-istati membri individwal, tista' tara li qed nitkellmu aħna fuq mijiet ta' biljuni ta' euro. Issa l-problema u l-kwistjoni iktar importanti hija li aħna rridu niżguraw li nsibu rabta tajba bejn l-SMEs u il-budget. Aħna ma nixtiqux illi natu l-flus li l-SMI sal xi ħaġa li huma m'għandhomx bżonna, għanna bżonn li jkollna approċċ speċifiku skont it-tip ta' attività tal-kumpanija, skont it-tip ta' reġun li fija joperawha. Jiena naħseb li xaħġa li importanti ħafna hija li aħna niskuraw il-flejjes tal-programm ta' Cosme ħajmexxuna fid-direzzjoni tajba u apparti minn hekk flimkien mad-Direttorat Ġenerali responsabbli l-Politika Reġjonali aħna ħanippruvaw namlu dan bl aħjar mod u anke b'koordinazzjoni ta' mal-istati membri minħabba li aħna rajna li kien hemm drabi fil-passat fejn kien hemm flus li kienu eh, maħsuba sabiex ngħinu permezz tagħhom l-istat kumpaniji tal-qas medju dawn intużaw tajjeb Jiena naf ukoll illi hemm ċertu programmi li mhux qed jingħataw daqshekk priorità u dawn il-kumpaniji mhux qed jingħataw biżjed attenzjoni iżda dan għandu jsir. Sur Erickson. Awek jgħat, Sinja Binkowska, nsellim lek. Grazzi il-bidla tal-klima hija xi ħaġa illi aħna eh, qed nisperjenzawa ta' kuljum il-bieraħ kellna l-kummissarju responsabbli għall-enerġija u għalilna li hemm bżonn li aħna nużaw inqas fossil fuels u nużaw iktar eh, gas u nużaw iktar enerġija li tiġġedded issa inti kif beħsibek tikkontribwixxi għal dan kollu ħalibek aħna ikonna industrija li tuża b'mod iktar effiċenti il-rizorsi tal-enerġija. Ħalli bekk verament ikun nistgħu nelbu il-konsegwenzi negattivi tal-bidla tal-klima. Inti kif beħsibek eh, taħdem, jew beħsibek xorta waħda taħdem fuq industrija li bbażata ħafna fuq l-użu tal-faham fl-Ewropa? Grazzi. Ħanerġa' nirrepetirkom. il politika industrijali ma tmurx kontra it-tkabbir sostenibli jew nkella tkabbir illi dejjem ikun favur xorta waħda l-ambjent li rispetta l-ambjent. U dak illi diġa sar fuq livell Ewropew jiena naħseb illi daw kollha illi jużaw il-faham il faham Kif għattilkom hija deċiżjoni tagħhom illi huma jażlu s sorsi għall energy mix tagħhom u dawk l-istati membri li jużaw il-faham irridu dejjem żommu f'moħħhom kemm hemm ħtiġijiet ta' rispett tal-ambjent illi aħna diġa implementajna ġifiri il-teknoloġiji avvanzati jridu jintużaw xorta waħda minn dawk il-pajjiżi u dawk il-pajjiżi ħajkollhom jonfqu ħafna iktar sabiex ikunu innovattivi u il-produzzjoni ta' enerġija minn dawn ir-riżorsi xorta waħda tkun produzzjoni nadifa u tirrispetta l-ambjent. Jiena ma naħsibx li hemm kontraduzzjoni bejn il-politika tal-enerġija u politika ambjentali. Iż-żewġ tip ta' politika għandna bżonn. Grazzi. Is-Sur Marco Zulo. Signora komissarju nominat, inti illum id-dikkerajt li xtaqt ma t-tollerax il-ksur u l-infrazzjoni ta' direttiva ta' servizzi. Bla dubju ta' xej direttiva waslet għal bini u twaqqif ta' suq waħdini li huwa fil-qalba tal-Industrija Ewropea. Iżda llum il-ġurnata u din is-sena din naraw li hemm ħafna każijiet li verament qegħdin juru x'inhuma l-djufijiet ta' din id-direttiva tas-suq tagħna, pereżempju il- il-konċessjoni f'dak li għandu xaqsam l-artu jina naħseb illi din hija direttiva li iktar ħaxxekkel u ma tenx li ċittadini mhux kif unu maħsub aħna kif nistgħu naraw illi ħanaħdmu iktar sabiex naqdu lil ċittadini u mhux il prinċip li huma stratti sa dwar id-direttiva stess taħsbu li tista' jkun tista' tkun reveduta ħalibek aħna verament nistgħu nqisu dawn il-ħtiġijiet ta' ċittadini tagħna. Grazzi. Grazzi ħafna, jiena ma nixtieqx illi imbidder xi ħaġa illi fil-fatt diġà kienet implementata bissieħu kif taf, aħna sena d dihla ħajkun rapport dwar ir-reviżjoni ħalli mbagħad aħna nkunu nistgħu naraw għalfejn kien hemm daqsxejn ta' problemi fl-implementazzjoni jekk kien hemm xi dewmien għalfejn ġara dan u naħseb illi d-dinja waħda mill-iktar mistoqsijiet importanti. Għalfejn xi stati membri kienu f'pożizzjoni ma xi implementaw biss id-direttiva tas servizzjoni u nirrepeti dak li qed tinti li jiena ma nittollerax dawk il-pajjiżi illi ma implementawx id-direttiva tas-servizzi. mbagħad irridu nanalizzaw is-sitwazzjoni fis-suq, inħarsu lejn ir-riċerka u r-riżultati tar-riċerka ħalli naraw għalfejn id-direttiva tas-servizzi ma kienx implementata bissieħ minn ċertu stati membri. Jekk nagħmlu hekk, imbagħad nistgħu naħsbu li nistgħu nintroduċu bidliet eh, fid-direttiva, però għalissa rridu niżguraw biss li din id-direttiva kienet implementata minn kulħadd. Grazzi ħafna. Is-Sur Benson. Grazzi ħafna l-ewwel net. Ningrazzjak ta' diskors tal-introduzzjoni li għamiltinna u inti tkellem dwar il-fat li għan l-SMEs għandhom kollom iktar access, inti semmejt 2.3 biljun euro għal program Cosme li huwa ammont żgħar ħafna meta mqabbel ma allokazzjoni toħrajn fil-budget. Inti semmejtu kol Bank ta' Investiment Ewropew u l-Fond ta' Investiment Ewropew bħala sorsi tajbin. Aħna l-lum fukajna fuq il-fondi pubbliċi. inti bħala kummissarju ħatara kif jista' jkollna sorsi iktar diversifikati fil-mix u ħatara kif il-flejjes mill-fondi privati u mill-pensjoni u minn sorsi oħrajn jistgħu verament jgħinu ħalli aħna nipprovdu dan l-aċċess li l smi għandhom bżonn, grazzi. Grazzi ħafna ta' dik il-mistoqsija. Apparti mill-mistoqsijiet u l-istrumenti kollha li jindiġa semmejt, inti fil-fatt semmejt erġajt il-programm Cosme li jammonta 2.3 biljun euro biss Jiena nixtieq istan fakri li hemm ħafna fondi reġjonali f'pajjiżi hemm fondi reġjonali jammontaw għal xi 5 biljun euro u dan il-flus hemm eh, aċċessarjhom b'ħafna mill-istati membri u aħna nafu li l-fondi reġjonali joperaw jintużaw f'kull stat membru. Iżda ħanamlu dak kollu nistgħu sabiex aħna jkollna sorsi alternattivi ta' finanzjament apparti minn dawk li ġejjin mill-banek bħal business bħal risk capital, capital bażat fuq riskju, aħna rridu naraw illi ma jintużawx biss il-flus tal-pubbliku fuq il-livell Ewropew nazzjonali, iżda ħanħarsu sabiex nippruvaw insibu sorsi diversifikati ta' finanzjament tal-SMEs. Grazzi Edward Martin issa. Kummissarju nominata. Il-Kummissjoni Presidenza Taljana jixtiequ li issa jerġa' jkollna 20% ta' eh, industrija tal-manifatturar sas-sena 2020 sabiex namlu dan aħna rridu nkunu effettivi iżda fl istessin ħin naraw li dejjem ikun hemm ġustizzja kif nistgħu nilqu dan l-an ta' 20% u li ma' strumenti legali nbessi bek timplementa sabiex nilqu dan il-an. U apparti minn hekk jiena ma ħsibx li aħna ħansolvu l-problema jekk aħna innaqsu il-livelli u naħseb illi l-fatt li aħna qegħdin nimportaw ħafna eh, prodotti Nafu li hemm ħafna wkoll tiġijiet eh, fiskali soċjali wkoll. U naħsbu li dan jista' jkun ta' ju wkoll għal produtturi Ewropej fis-settur ta' manufattura u għalhekk aħna nsistejna ħafna fuq dawk l-standards Ewropej li għandhom ikunu rispettati. Grazzi. Nirringrazzjak iva veru Jiena semmejt is-settur industrijali mod ġenerali u għed li hemm ħafna xogħol opportunitajiet ta' xogħol u postijiet ta' xogħol jekk li ntilfu, ġifiri importanti ħafna li aħna niffukaw fuq l-industrija fis-sena 2015 kif diġà tilkom jiena ħan nippreżentalkom roadmap illi ħatkun marbuta mal-passi kollha li aħna bessibna nieħdu sabiex naraw l-industrializzazzjoni tkun qed isseħħ kif inhu maħsub. Naturalment dan lan illi aħna għanna ta' 20% huwa għan importanti ħafna għalina l-koll. Iżda aħna rridu niftakru dwar metodi differenti li aħna nixti u nużaw sabiex nilqu dan il-għan. Mux kull mezz u ġustifikat jekk aħna naraw li meta nkunu edin nipruvaw nilqu dan il-għan jonqsu u jina taw nqas l-importanza l-standards din miex ħaġa li għan nistaw nitċattaw. Il-ħiliet huma wkoll element importanti ħafna l ta' kif ikunu mħarġa l-ħaddiema ġifiri, dawn huma kollha aspetti li nittamaw li nistgħu niżviluppawhom flimkien mal-kummissarju responsabbli għax-xogħol u eh, illi aħna naraw il-ħiliet tagħna dawk naraw li kunem programmi ta' teħriġ għal-jom għal dawn it-tip ta' ħiliet ikunu propju dawk il-ħiliet li għandha bżonn l-industrija din hija xi ħaġa importanti ħafna li ħan ikludi fir-roadmap nippreżentalkom matul is-sena d-dieħla. Jiena nemmen illi l-industrija mhux jinbiss qed ngħidlek, l-industrija waħda mis-sorsi tal-innovazzjoni speċjalment dak li għandu xaqsam l-enerġija u l-materja prima, waħna f'din id-direzzjoni nixtiequ nibkomplu nimxu. Grazzi ħafna. U issa nixtieqek id-dur u tħares eh, fuq naħa tal-lemi minħabba li l-co-chair li ħat li għadda tmexxi l-għamija, Signora Ford, ħassaqsik mistoqsija, ġiviri tista tħares liha. Ivan kajjen kultan hugos nsaqsi mis-soqsijiet, inti tkellimt fuq l-impenn li ħatiħu għal l-agenda tal-regolamentazzjoni aħjar u regolament tal-business friendly. Però kultant kien hemm proposti li ma kellhomx, ma kellux akkumpanjati minn evalwazzjoni ta' impatt pożittiv u ħafna drabi dawn il-proposti ma sar lebda evalwazzjoni ta' impatt dwarhom tista' taċċertana illi dan mhux ħajjerġa' jiġri u jekk inti tressaq proposta ma' kull proposta ikonna kumpanjata magħha l-evalwazzjoni tal-impatt u jekk aħna bħala membri tal-Parlament Ewropew insibu li hemm ċertu elementi li ma kinux konsidrati fl-evalwazzjoni tal-impatt. Inti tkun lesta li terġa' tirtira l-proposti? Grazzi ħafna. Signor President. kont nibza il-ħasaqsini xi mistoqsija tal-biża. Iżda nista' nriġbek sempliciment iva għal-mistoqsija tiegħek. Bil-mistoqsija li għamlet il-kollega tija jina it-tlif tissa t-mexxija ta' din il-laqamela ħat kompli l-kollega. Michael Thurer eh, mill-grupp mil Alde. Grazzi ħafna, Signora President. Sinjura Kummissarju nominata, inti ftit ilu semmejt il-kumpaniji żgħar daqs medju u anka il-settur tal-farmaceutiċi u deskrivejthom ukoll u semmejt ukoll subcontractors, però hemm kumpaniji żgħar daqs medju li huma e, verament attivi fir-riċerka fit-teknoloġija tal-farmaceutiċi fit-teknoloġija f'bosta setturi. Inti ma taħsibx li dawn il-kumpaniji żgħar daqs medju li fukaw ħafna fuq riċerka huma mxekli minħabba minħabba li hemm ħafna rekomendazzjoni u burokrazija inti bessibek tara kif tista' tnaqqas eh, ċertu miżuri din il-burokrazija ħalli toħloq iktar ħelsien għalla sabiex dawn il-kumpaniji żgħar ta' daqs medju jkun jistgħu jiffukaw fuq ix-xogħol tagħhom ta' riċerka ħalli x-xogħol tagħhom ikun iktar faċli u inti din dan in-negozjati dwar it-TTIP mal-Istati Uniti x'taħseb dwarhom inti bħal industrija bħala kummissar responsabbli għall-industrija x'bessi bek tagħmel inti sabiex tmexxi l-qudiem dawn in-negozjati. tkun il-pożizzjoni tiegħek? X'għandna nistennew minnek? Grazzi. Naħseb illi l-kumpaniji tal-farmaceutiċi flimkien mal- kumpaniji l-oħrajn żar ta' daqs medju ħajkunu trattati wkoll b'attenzjoni partikolari. Però għandek raġun, veru illi f'din l-industrija partikolari il-numru ta' kumpaniji innovattivi iżda fl-istess ħin li huma żgħar. Kumpaniji li jistgħu verament jgħinu sabiex aħna jkollna bidla fl-Ewropa bħal pereżempju ma jkunu qegħdin jaħdmu fuq skoperti partikolari ta' xi mediċina partikolari ġdida jew fenomeni oħra, jina naħseb li dawn il-kumpaniji iva jagħtu kontribuzzjoni kbira n nwiġbek billi ngħidlek iva ħan nipprova nappoġġhom dawn il-kumpaniji zartu daqs medju nipprova naqas il-burokrazija u fl-istess ħin Niprofa intejjeb l-aċċess għal possibilità li huma jkunu jistgħu jagħmlu r-riċerka u naħseb it-tieni mistoqsija tiegħek jina tlifta. it mistoqsija ja fuq l-interess illi eh, jista' jkollna aħna eh, fuq il-livell industrijali fin-negozjati ta' TTIP. Iżjansku s tim ġeb pan przewodniczący It-tweġiba tiegħi ħad tkun iva. Ma sfortunatament eh, meta tajt id-diskors tiegħi taftuħ ma kellx biżejjed ħin sabiex noqgħod nelabra f'dan il sujġet nittama li bl-approvazzjoni ta'kom minkun nista' nwessa dan il-portofoll u eh, f'każijiet pal-industrija per eżempju u dawn il-problemi partikolari jikunu ikkonsidrati wkoll fit-T-tip. Lara Komi mill-PPE, grazzi ħafna President nixtieq nifraħ lil kummissarju nominat uh, u jina konventa u nixtieq nifraħila għal determinazzjoni, determinazzjoni ħad tkun waħda li tagħti il-proti u dawk il- eh, pajizi li eh, li eh, jidaħlu fis-seħ direttivi man bat ma japplikawhomx, per l-Italja dawk il-pajizi, dawk il-kumpaniji li fallu mill-li jgħatu il-krediti sabiex jħalsu d-dejn. Inti kif eh, beħsibek eh, taħdem f'dawn il-pajizi u inti tixtieq ta' sijom per eżempju parir li rritu konem kumpens għal dawn il-taxli u dwar direttiva Bolkenstein, jena ma bilx ma tweġiba għax il-problema li eh, hemm min iva idaħlu il-regolazzjoni fisseħ imma mbagħad hemm min irid ibiddel jew jemenda l-leġislazzjoni irridu aħna ma naraw li l-implementazzjoni jsir bitieħa li bekk inkunu nistaw aħna inħarsu l-intrapriżi tagħna. U nqasal mikrofonu tal-kellima. Thank you for the answer. Grazie ħafna. dwar direttiva ta' servizzi iva li um, neħħit l-ostakli u l-formalitajiet amministrativi, specialment tal-SMEs. Iva, jena għan kompli uh, nisma u nitħaddet ma l-istati membri kolla fuq l-ostakli li diġa jeżistu minħabba l-implementazzjoni ta' din id-direttiva. Fi xur li ġejjin jiena se niprofa naġġorna ir-rexxerka tal-Kummissjoni li saret fl-2012 fejn kien hemm valutazzjoni tampat fuq id-direttiva servizzi jiena naf li hemm pajjiżi bħall-Italja pajjiżi li diġà emendaw darba l-leġislazzjoni tagħhom u issa qed isiru taħdidiet mal-Italja bejn il-Kummissjoni u l-Italja dwar jekk l-Italja ħadbidda l-leġislazzjoni u temenda l-leġislazzjoni ftit iktar. Nkun hemm iktar dialogu mal-Parlament Ewropew mal-Gvern Taljan għax għandek raġun li f'ħafna pajjiżi dan irid isir fi passi differenti miktar xogħol li jisir fil-futur għandek raġun. L-aħħar għaxar kellima Sergio Kofferrati mill-Soċjalisti Demokratiċi. Grazie ħafna Sinjor Bienkowska, inti taf li l-istituzzjonijiet Ewropej jridu jirrevedu l-Istrateġija Ewropa 2020. Nixin kun naf kif xini l-intenzjoni tiegħek kif ħadd ikkontribwixxi. Xej jkunu l-prioritajiet li ħajati fokalazzjoni l-azzjoni tiegħek sabiex issaħħaħ il-tħaddim tas un waħdini u nixin kunna fl-opinjoni tijak u kol fuq dimensjoni esterna ta' dan is-suq waħdini b'mod partikolari intim tajt li tixtieq tapplika il-prinċipju ta' reċiproċità viżavi l-pajjiżi l-oħra xi ħaġa li jiena naħseb li vera importanti speċjalment għal dak li għandu x'aqsam ma' setturi vera importanti tas-suq eh, uniku qed naħseb jiena wkoll għall-aċċess għassu il-akwis pubbliku u l-ħarsin tal-konsumaturi, sigurtà tal-konsumaturi u l prodotti u wkoll ir-relazzjonijiet mal-pajjiżi l-iktar żviluppati huma vera importanti. Mela, inti ħadkompli taħdem fuqhom dawn l-affarijiet? Bardzo dziękuję. Grazie ħafna. Jena naħseb li l-istrateġija Ewropa 2020 din l-istrateġija għandha ssib rwol vera importanti għas-suq eh, komuni u fost ir responsabbiltajiet tiegħi jiena se naċċerta li dan il-palastru jiġi appoġġjat fis-semestru Ewropew. Nista' ngħidilkom li jiena se nagħmel l-almu tiegħi sabiex nassigura li s-suq intern, eh, skużawni, is komuni ħajkun vera Importanti l-istrateġija Ewropa 2020 dwar kooperazzjoni ma' pajjiżi terzi jiena diġà tkellimt dwar din kooperazzjoni fid-diskors tiegħi taftuħ il-prinċipju ta' reċiproċità kif ukoll benefiċċji konġunti dawn huma żewġ prinċipji li se nżommu magħhom għalhekk jiena ħantenni ruħi hawnhekk ir-reċiproċità fl-ambitu li inti semmejt iva dan reċiproċità ħajjeġi applikat. Sur Salini mill-PPE. Grazzi ħafna. Jiena se nitkellem dwar l-industrija tal-azzar, Iva, hemm sfida kbira fl-Ewropa li għandha x'aqsam mal-possibilità li Iva dan is-settur iva huwa b'saħħtu u rridu nisfruttaw dan imma rridu naraw kif nistgħu nsibu bilanċ bejn l-impatt ġifiri għax eh, din l-enerġija tiswa ħafna flus ma l-izvilup ta' dan is-settur. U um, dan huwa settur li iva u b'saħħtu u joħloq il-valur, imma joħloq b'mod partikolari postijiet ta' xogħol fl-Italja, l-Ġermanja, l-Awstrija u f'pajjiżi oħra u nixin kunna fjek hemm possibilità li jkun hemm bilanċ bejn dawn il-żewġ ħtiġijiet u li jkun hemm ukoll ħarsien ta' dan is-settur tal-azzar u mbagħad nixtieq nkun naf li inti bħala meta kont ministru għall iżvilupp reġjonali inti taħseb li nistgħu nirrikorru għall isfondi strutturali sabiex nerġgħu nagħtu spinta lil din l-idea ta' industrializzazzjoni mill-ġdid. Grazzi ħafna. Grazzi. Iva, dan is-settur tal-azzar jimpiega 350.000 persuna fl-Ewropa u ta' ta' tagħmel parti ġifieri l-industrija tagħmel parti importanti tal-industrija eh, tagħna. Grazzi għall-eks kummissarju Tajjani għandna sitwazzjoni fejn hemm Ewropeja Ewropea għall-azzar pjan li ġi mħejjib kooperazzjoni bejn il-Kummissjoni l-Istati Membri l-Imsieħba Soċjali kienem bil fuq pozizjoni komuni u definixxejna tri li kienet eh, se toħorġna barra mill-kliżi fuq livell nazzjonali u Ewropew. Nofs l-attivitajiet taħt il-pjan diġa ġew implementati jiena se nagħmel pressjoni fuq l-istati membri sabiex jimplementaw lezzjonijiet kollha li jaqgħu taħt il-kompetenza tagħhom taħt dan il-pjan. Nixtieq intenni hawnhekk li fil każ tal-industrija ta' tal saret nitkellmu dwar sistema ta' vetturi konnessi kif inhu l-każ fi industriji oħrajn jekk nitkellmu dwar l-appoġġ ta' industrija tal-vetturi, nitkellmu dwar azzjoni speċifika l-industrija tal-bini u nitkellmu dwar l-enerġija li tiġġedded. Għalhekk eh, dawn l-energy farms sumirzista tal-enerġija dawna kollu huma konsumaturi potenzjali tal-industrija tal-azzar Ewropea ġifiri dawna irridu jiġu appoġġati dwar il-fondi reġjonali l-industrija tal-azzar għandha potenzjal enormi sabiex tuża fondi għal per eżempju l-innovazzjoni pal per eżempju li t-tip ta' kwalifiki jew per personal bi kwalifiki u dan huwa settur li jimpiega nies bi kwalifiki vera u din hija possibilità tista' sseħħ. Għalhekk dawn l-istrumenti kollha għandna nlaqgħuhom u għandhom ikunu u jiġi implementati mbagħad fuq livell Ewropew. Sinjura Griffin mill mill-SND. Grazie għafna, President, eh, Komissarju nominati. Il-Komissjoni l-ġdida ċit tagħmel il-ġlida kontra inugwaljanzi soċjali u territorjali fost il-prioritajiet il-prinċipali tagħha. Il-Kummissjoni l-ġdida trid tażigura li politika industrijali żviluppata tippermetti it-tkabbir kemm fost il-komunitajiet urbani kif ukoll rurali flow eh, tagħna u fl-Europa kollha ma nistgħux aħna nippermettu kull tip ta' komunità lokali li tkun mm, edha lura f'dak li għandu xaqsum ma tkabbir u l-impiegi l-azzjoni mill-Kummissjoni Ewropea kif inti stess qed xi tkontribwixxi lejn il-bini ta' dimensjoni soċjali b'saħħitha inkluż il-governanza ekonomika u l-politika industrijali. L-ewwel punt, l-ewwel mistoqsija x'miżuri ħadd inti sabiex tala kemm il-diskrepanzi ta' sessi u il-minoranzi ta' persuni suwet u diskrepanzi li jeżistu emmek umbat dwar kif ħatejn lil xi reġuni li fejn memx investiment fejn tkabbir fejn il-żazax umbat u dawk li liktar huma fqar ikunu jistgħu jibbenefikaw mit-tkabbir u l possibijiet tax-xogħol. Grazzi ħafna, grazzi ħafna għal dik il-mistoqsija. Din il-kwistjoni li inti ressaqt huwa għan tal-politika reġjonali peress li għan tal-politika reġjonali huwa li nneħħu diskrepanzi li jeżistu fit-kabbir ta' komunitajiet differenti kif taf inti stess il-politika reġjonali forsi mhix apprezzata biżejjed fl-istati membri differenti ma topera fl-istati membri kollha kull darba li naraw li hemm xi problemi fit-kabbir fi reġuni partikolari li azzjoni permezz ta' politika reġjonali ma tantx nixtieq uh, u nitkellem wis dwar l-esperjenza preċedenti tiegħi imma l-politika reġjonali tippermettilna naħu diskrepanzi l fat li eh, in-nies jibqgħu lura. Il-fondi reġjonali għandhom isem ħażin fl-Ewropa, ma dana mhux ġustifikati, ma dana jistgħu jgħinu f'sitwazzjonijiet bħal dawn. Pereżempju inti tkellimt dwar diskrepanzi jew l inugolanza bejn is-sessi, il-minoranzi. Dawn il-fondi reġjonali jistgħu jintużawnek imma mux qed jintużaw, ovvjament jiena se nitkellem mal-kollega tiegħi l-Kummissarju responsabbli għal politika reġjonali u jiena nistab ċerta li dina ħatkun fost liktar esperjenzi importanti li ħanuża kooperazzjoni ma' autoritajiet lokali kif ukoll ma' minoranzi jew gruppi li jitħallew barra mis-soċjetà mainstream tagħna, ġifri għalhekk ħajr nkunu nistgħu aħna nużawhom dawn għal reġjuni kollha speċjalment dawk li l-iktar fil-bżonn. Grazzi ħafna Begit Colin Langin. Grazzi ħafna, Sinjura Kummissarju nominata. Jiena xtaqt insasik mistoqsijiet ukoll fuq l-allokazzjoni eh, tal- uh, tal-kompetenza tal-industrija tal-farmaceutiċi fil-portafol ta'kom. Jina naħseb li hemm ħafna affarijiet li jkunu mistennija minnek u nixtieq insaqsik mistoqsija oħra. Jina nixtieq li verament inkun naf u nsir naf nies li jkollhom din il-kompetenza kbira minn mindu eh, fil-fatt inti l-ek taħdem fil-sena 89, inti kont verament zaħra, nishtu nkun nafina inti xtallim fil-esperienza tijak fil-Polonja u xinuma il-ħiliet li tallim li ħadġib mija kawwek fil-Brussel. Jara. Missanzija li ma jiex. Mela jiena se nipprova nuża u nitkellem dwar l-esperjenza tiegħi wara l-1900 89 li ħadd fil-Polonja u jekk nista' nitkellem fuq livell personali ngħid li ħafna għandi esperjenza fi settur differenti għal ħames snin jiena kont om, mbagħad irġajt ħalt fid-dinja tax-xogħol wara b'ħames snin u l-ħajja professjonali tiegħi bdiet fl-1994 ta' kelli 30 sena u minn dakinhar jiena bdejt mill-eruq, mill-bidunet u mxejt il-fuq. Forsi mux eh, kull mandat li ħadd kien mandat elett, imma jiena ħeddimt għal dak li jiena llum. Wasalt waħdi u ovvjament fil-bidu dawna kienu kwistjonijiet li liktar li kienu relatati mal-politika reġjonali imma ħadd esperjenza wiesa għax kif tafu il-politika reġjonali tiffinanzja kollox mill-industrija għall aspetti soċjali, għad diskrepanzi bejn ta' minħabba minoranza u jista jiena nistanniħu mill-esperjenza personali tiegħi u nibni fuqha nittama li nista' inwitti triq minħabba l-esperjenza kollha li ħadd jiena manager vera nissim. Dziękuję za to pytanie, chociaż było trochę. U nixtieq nirringrazzja għal dik il-mistoqsija għal kemma ma kienet l-iktar waħda faċli Sinjura Grappini mill-SND. Grazzi ħafna, grazzi Grazzi ħafna, Iva, jina smajtek b'attenzjoni kbira u naħseb illi Diġa saqsew ħafna mistoqsijiet, u l-fat li għet nsaqsik fost wahda mill-axar kelli ma naħseb li bħġin daqxie pozizjoni diffiċli. Iżda tfadal li mistoqsija x'nixtieq insaqsik, mhux fl-istati membri kollha kienu implementat id-direttiva kollha anke f'dak li għandu x'jaqsam id-direttiva direttiva dwar ix-xogħol kien hemm il-problema wkoll mħabba social dumping. X'tip ta' miżuri nbessi bek timplementa ħalli bekk innaqsu dan l-effett negattiv ta' social dumping u xi ħaġa oħra nixtieq insaqsi nishtiq ngħidlek li għandek portafol interessanti ħafna iżda jiena ma smajt xejn ġdijt bħala miżuri li nbessi bek timplementa, sfortunatament forsi għandek xi miżuri ġodda li bessi bek timplementa. Grazzi. fil-portafol tiegħi futur direttiva servizzi u direttiva dwar kwalifiki professjonali ikunu l-iktar direttivi importanti li jiena ħankun responsabbli għalihom. Kull ma nista' nagħmel intenni dak li diġà qed se nagħmel l-almu tiegħi biex eh, nara għalfej mhux qed jiġu implementati ħalli bekk dawk id-direttivi li ġew adottati fuq livell Ewropew u mbagħad fl-aħħar jiġu implementati. Jekk l-Istati membri, il-Parlament, ġifir il-Parlament Ewropew, jekk jiddeċidu li jadottaw leġislazzjoni ma nistawx imbagħad nippermettu li mbagħad ma jiġux implementati aħna se nagħmlu l-almu tagħna, aħna se nisfruttaw il-possibiltajiet kollha li nistgħu sabiex naraw għalfejn għal mhux qed jiġu implementati. Tieni mistoqsija tista' tgħin li tista' terġa' tirrepetija. Jekk eh, fil-fatt jew tistax tagħmel xi ħaġa fuq dawk il-proġetti li ma kienx implementati s'issa. Eh, Nie mamy żadnego asa w rękawie, natomiast... Jena, kif diġa tylko. forsi Issa Nerġan nibda mill-fej bdejtem, ħafna fondi fl-Ewropa ma mhux jintużaw b'mod xira. Isur Carlos Coelho mill-PPE. Grazzi ħafna President. Nixti uh, Nirringrazzjak, Senjura Benkowska. Inti tkellimt dwar is-saħħa u sigurtà bħalissa il-parlamentana qed jimplementa il- um, Leġislazzjoni ukoll mal-Kunsilli President Kalz fis-sin li ġejjin sej ta' sistema ta' sejħit fe emerġenza fejn l-istess nies qed jargumentaw li m'għandniex bżonn iktar Ewropa din leġislazzjoni turina eżattament l-oppost. L-integrazzjoni twassal regolamentazzjoni aħjar fi kwistjonijiet fundamentali bħal dinna. Tlet mistoqsijiet, ikol eh, se tkun priorità fuq l-agenda tagħna u inti se tevalwa l-possibilità li dan ir-rekwiżit jiġi essis għal kategorija oħrajn ta' vetturi, inti se tgħin il-Parlament irressaq mill-aktar fis possibbli din il-leġislazzjoni mingħajr iktar dewmin, inti tista' battiħu tieħu l-ambjent li kull tip ta' leġislazzjoni futura fuq servizzi ta' partiti terzi addizzjonali se terċa li mhux se jkun hemm ksur ta' data personali dawn id-drittijiet fil taħt il-qasam ta' servizzi minn partiti terzi. Grazzi. Dziękuję bardzo. E, Grazie. Tweġiba hija iva, l-implementazzjoni ta' sistema e-call ħatkun priorità qed nitkellmu dwar il-vetturi għal passiġġiera u ta' formiment u jiena nibqa' miftuħa li jinwessa din id-direttiva l-vetturi oħrajn għax potenzjalment din is-sistema tista' salva ħafna bnedmin jiena se nagħmel l-almu tiegħi sabiex naslu għal konsensus malajn kemm jista' jkun li tiġi implementata mill-aktar fis possibbli ovvjament wieħed għandu jinkonsidra kwistjonijiet ta' privatezza fuq il-ħarsin tal-informazzjoni mill-banda l-oħra jekk nikkonsidrawhom u jekk nassumu li il-sistema e-call mhux se tintuża jew tiġi abbozzata sabiex ikun hemm il-monitoraġġ ta' informazzjoni personali ma tistax imbagħad tippermetti l-intraċċar tan-nies danna se jipprovdi biss informazzjoni li tkun maqtieġa għal-finja tagħha, imma xi ħaġa li se nsegu mill-qrib u jieħa li bekki tamir jista' jiġi installat fil-vetturi tagħna mill-aktar fis possibbli dina priorità għalina, Sinjura Gering Ottenberg mill-SND u l-Kumitat Ġuri. Grazzi, grazzi, Sinjura Komissarju nominat. Il-mistoqsija tiegħi mill-Kumitat Ġuri, regolamentazzjoni fuq it-trademarks il-Kummissjoni Ewropea ipproponiet 74 60 għat delegat differenti skont artiklu 209 ta' Trattat tal-Unjoni Ewropeja il-rwol leġislattiv privileġġ ta' Kunsill il parlament Ewropew il-leġizzjonijiet kollha għandhom jiġu biss applikati pala eccezzjonijiet. Il-Parlament Ewropew qabel li dana jiġi trasferit lejn il-Kummissjoni Ewropea ma l-Kunsil kellu opinjoni differenti fuq trasferiment ta' din id-direttiva u qalu li għanna nżommu ma' artiklu 291 li jitkellem dwar il-setat l-eżekuttivi tal-Kommissjoni Ewropea xin l-opinjoni tijak ma dwar l-atti delegati id-drittijiet tal-proprjetà intellettuali jew pereżempju dokument fuq trademarks. ma direzzjoni għandna nieħdu? Grazzi ħafna. L-ewwel qabel kollox jiena nemmen li l-introduzzjoni ta' din is-sistema ta' trademarks, trademarks kompetittivi li hemm aċċess għalihom din hija xi ħaġa li jiena naħseb li l-SMEs l-iktar li għandhom bżonn. Priorità tiegħi ħad tkun li naċċerta li r-riforma fuq it-trademarks ħad titol fisseħ mill-aktar fis possibbli. Jiena nifhimha l-kwistjoni li inti semmejt familjari Jena naf li l-Kummissjoni Ewropeja għażlet eh, l-atti delegati liktar sabiex tigarantixxi flessibilità partikolari sabiex imbidlu xi aspetti li ma kienux aspetti prinċipali u jiena naf li qed isseħħ dialogu għaddej dialogu bħalissa fuq dan is-suġġett ma nista' ngħid li jiena konvinta li fuq din il-kwestjoni partikolari, dan il-kas partikolari, kas huwa daqshekk importanti, il trademarks għall-SMEs, naħseb li rridu nżommu ma' sens komun u vera nittama jiena li sensibu soluzzjoni kostruttiva minnu fiħ, ma nistax najdilkom se tkun din is-soluzzjoni, ma nistan wedkom li se nagħmel l-almu tiegħi għalli bekk din il-ħaġa tkun tista' s-seħ importanti li nsibu bażi komuni bejn iż-żewġ msieħba. Ma nix nkomplu ndomu ix-xogħol fuq dan is-suġġett. Grazzi. Uh, Mr. Ziff. L-aħħar tliet mistoqsijiet il-membru Zwifka mill-PPE, mill-Kumitat Juri. Iva, ħanibqa' fuq il-kwistjoni fuq il-protezzjoni tal-proprjetà industrijali li hija relevanti meta nqisu kif jaħdmu l-imprizi u t-teknoloġiji fl-Ewropa. Il-valur tal-kumpaniji tal-SMEs huwa mibni mill-potenzjal tagħhom bil-potenzjal tagħhom ħafna drabi permezz ta' riżorsi umani tagħhom ħafna kumpaniji qed nitkellmu dwar il TV, il-marka kummerċjali, il-branding, l-indikazzjoni ġeografika, dawn importanti għall-kumpaniji. U għalhekk nasal l mistoqsija tiegħi. X'tib ta' semplifikazzjoni hija mestennija fil-futur f'dak li għandu x'jaqsam il-proprjetà industrijali għall-SMEs u l-protezzjoni tagħha. Grazzi. Dak li għandu x'jaqsam il-proprjetà intellettwali bosta oqsma u bosta aspetti li huma ta' livell differenti. L-ewwel nett għandek il-privattiva Ewropea li twassal biex naqqas l-ispejjeż għal 80% meta mqabbel ma' sistema li għandna bħalissa ta' protezzjoni. Imma b'xorta ħażina ħafna pajjiżi għadhom ma implementawx jew adottaw dispożizzjonijiet legali rilevanti u bl-istess mod bħal ma għed fid-direttiva ta' servizzi jiena rrit li din tiġi implementata mill-aktar fis possibbli. Fl-għandu x'jaqsam ir-riforma tal-marka kummerċali, trademark, għatem affarijiet li jridu jisiru. Jien nemmen illi wasanna qrib konklużjoni eqreb mill-li, konna dan l-axħar ma naħseb li fix-xhur li ġejjin minħabba li hija kwistjoni tant ewlenija l-SMEs fl-aħħar mill-aħħar għanna naslu għal deċiżjoni u imbat naraw eżattament li ma soluzzjonijiet speċifiċi għandhom jidħlu fis-seħ fuq din il kustjoni napprezza l-indikazzjoni ġeografika għaliex GIs nafu li mhumiex obbligatorji imma minnaħal l-oħra juru mill-liema reġun il-prodotti qed jaslu qed jiġu prodotti u anke fuq livell reġjonali naħseb li din tkun merħba biha. Għandaqstant irridu nżommu mal-pasta tal-ħidma f'dan il-kwistjoni wkoll. Nana billi nsemmi s-segretezza tal-ftejemiet dan fuq livell ta' kummissjoni Importanti għall-SMEs li ma jistawx jifilħu li jħalsu l-privattivi u nittama u għedkom li unibda x-xol mill-aktar fis possibli. Sinjura Glenis Wilmot mill-Kumitat MV fisem l-SND. Grazzi, jiena rapporter fuq il-tamir mediku u l-provi kliniċi, it-nejn għandhom impatt kbir fuq il-ħajja tal-pazjenti. Dan l-aħħa fil-passat kelli x'naqsam mal-punti tal-Kummissarju tas-Saħħa u hija xokkanti li Sur Juncker joħos li dawn l-affarijiet bħal farmaceutika titħol taħt diġi ieħor bħal diġi Enterprise. Din tibgħat messaġġ ħażin fl-Ewropa għaliex it-tamir mediku m'għandix taqsam mal-profitt imma l-ewwel qabel kollox għandhom x'jaqsmu mas-saħħa. Meta kontrapportera li provi kliniċi jiena qed li trasparenza għandha tkun priorità importanti għas sikurezza tal-pazjenti. Inti impenjata li twassal li trasparenza DG Enterprise għamlet pressjoni kbira biex iddajjef daw ir-regoli. Fuq il-leġizlazzjoni tal- eh, tal- din id-direttiva u anke fid-dawl tal-iskandlu PIP tal-impjanti tas-sider. Inti ma taħsibx li għandu jkun hemm kontroll u skrutinju fuq it-tamir mediku u int għandek rwol f'dan u hija parti importanti mill-portafol tiegħek ta' kummissarju? Bardzo dziękuję. Jeśli chodzi o... Grazzi, kummissarju nominat. Grazzi, dak li għandu xaqsam ma' trasparenza, anke fuq il-provi kliniċi, ovvjament il-Kommissjoni favur trasparenza den il-provi kliniċi u anke il-prodotti tal-medicini Ewropej huma importanti għalina, ma dan kollu tisma' l-qampina l-oħra wkoll anke fuq il-livell ta' sikurezza tal-prodotti jew abbuż potenzjali ta' data medika. Regolament il-ġdid fuq il-provi kliniċi nemmen li jwassal il-bilanċ xira bejn ħtieġa li nipromovu provi kliniċi minn banda u mill-banda l-oħra li jkun hemm garanzija ta' law standards f'dak li għandu x'jaqsam il-protezzjoni tad-data personali u l-kredibilità tad-data Ovvjament ħan naħdmu fl-imkien ma' l-Istati membri u l-Aġenzija Ewropea għal prodotti medicinali biex niżguraw li regolamenti kollha li jiġu adattati ikollhom dan il-prinċipju fihom. Dak li għandu x'jaqsam il-prodotti tal-mediċina u it-tamir mediku Is-servizzi tal-Kummissjoni Ewropea kienu tjanalizzaw is-sitwazzjoni anke fir rigward l-impjanti tas-sider. U Fl-aħħar mill-aħħar il-Kummissjoni ddeċidiet li f'każ ta' tamir mediku m'għandniex napplikaw l-istess regoli bħalma hemm fil-prodotti tal-mediċina. Madana kollu hemm rakkomandazzjonijiet serja ħafna f'dak l endux x'jaqsam mal-kontroll tal-produzzjoni. Dawn ir-rakkomandazzjonijiet jistaw jinvolvu per eżempju l-interventi fil-proċess ta' produzzjoni. Grazzi. L-aħħar mistoqsija mis-Sinjura Rosa Estaras Ferragut mill-PPE mill-Kumitat ta' Trasport. Iva, grazzi President, Kummissarju nominat. l tijaj tiegħi il dwar it-turiżmu. taf, l-Ewropa hija l-iktar destinazzjoni turistika fid-dinja u dan is-settur jimpjoga 10 miljun ruħ. Biex iżommu tmun fidejna f'dan is-settur, it-turizmu, rridu nappoġġaw l-industrija tagħna u nistabilixxu sensiela ta' miri dan skont it-Trattat ta' Lisbona. Jiena mħasba fuq il-kwalità tat-turizmu. Kien hemm rapport fil-Parlament Ewropew adottat fl-aħħar sessjoni propju fuq l-Europa bħala destinazzjoni turistika li kienet jappella għal titjib tal-faċilitajiet u l-akkomodazzjoni tat turizmu fl-Europa biex bekk infaslu trademark uffiċjali Ewropew, tip ta' approvazzjoni għall-lokandi u l-akkomodazzjoni tat turizmu. Rridu naraw li kunem turizmu għal kulħadd, rridu kunem aċċess għall-anzjani, għad-dizabli, eccetera U għalek ħsibna li għanna jkonna jisu timbru jew trademark għal accessibilità għal kull grupp fis soċjetà speċjalment l-anzjani u n-nies b'diżabilità. Dak li rridu bħala eh, sistema hija politika ta' tip ta' approvazzjoni tal-Unjoni Ewropea. Grazie l-mistoqsija tiegħek. Apposta semmejt it-turizmu bħala wieħed mill-loqsma li ħan indirizzaw imma kifett inti fil-mistoqsija tiegħek. L-Ewropa hija l-ikbar destinazzjoni turistika fid-dinja nofs in-nies li vjaġġaw fid-dinja jiġu l-Ewropa U għalhekk hija industrija enormi xi ħaġa li teħtieġ l-attenzjoni tagħna ma ma jfissirx li kollox irid jiġi indirizza fuq livell Ewropew għaliex ħafna mid-deċiżjonijiet bħal pereżempju l-klassifikazzjoni tal-lokandi jiġi deċiż fuq livell nazzjonali f'ħafna każijiet anke fuq livell reġjonali. Madana kollu naħseb li nistgħu nagħmlu ħafna xogħol. Pereżempju, in-negozji tat-turiżmu jiġu trattati bħal kwalinkwa SMI ieħor u għalhekk fir-rigward l-innovazzjoni, l-investiment, il taħriġ li jitjibu il-ħiliet anki dawk tan-negozju. Hemmhekk dawn huma inklużi fil-pakkett imħejji għall-SMEs minn bandati minn naħa tiegħi jien nista' niddikjara illi ser nibda konsultazzjonijiet mal-partijiet kollha interessati sabiex bekk possibilment inħejji xi tip ta' programm jew strateġija għat-turizmu fl-Ewropa. Dejjem ovvjament ħanżon f'moħħi fema partikolari li hemm riservi li semmejt fil-bidu li ħafna mid deċiżjoni ta' l-għanin isiru fuq livell nazzjonali u reġjonali u din hija xi ħaġa li aħna ma rridux nindaħlu fiha. Imma dan huwa settur importanti ħafna li jimpjega ħafna nies tant illi possibilment ċertu azzjonijiet konġunti fuq il-livell Ewropew possibilment anki azzjonijiet selettivi jistaw seħħu, għax mhux se ngħaddu regolamenti ġodda fuq livell Ewropew fit-turiżmu ma possibilment forsi nkunu rridu nieħdu azzjoni diġà minn dan ix-xahar fuq fil-laqa ministerjali taħt il-presidenza taljana. Ser ikun hemm forum Ewropew għat-turiżmu forsi hemmhekk